Good afternoon, colleagues. War sinar, kollegi. Mistidnin, udjenza. Nilqakom fil-laqa tal-tax tlita. Nishti nibda dan ismiħ tal-lum biex billi najda għada ħatkun sena minn mindu Dafne Karwana Galizja il-ġurnalista Maltija ġiet maqtula. Il-membri tal-komitat, tal-ex-komitat pana eh, intaqaw maħħa personalment, kellhom din l-opportunità u jien nixtieq issa nagħmel minuta ta' silenzju biex niftakruha lila u anki l ġurnalisti kollha investigativi li ġew maqtula reċentement Viktoria Marinova fil-Bulgarija. Minuta ta' silenzju. Well, as you know, today's... Kif tafu, il-laqa tal-lum hija smih fuq il-Golden Visas u skemi u koll oħrajn nazjonali li għatu privileġi ta' taxxi. U nishtiq nkunu nafu iktar fuq ir-riski tal-ħasil tal-flus, levitar, u l-evażjoni ta' taxxa li huwa relatat ma' dawn il-programmi. Umbat wara se nitkellmu fuq iż-żoni ekonomiċi liberi, speċjalment dawk illi jaħdmu bħala eh, eh, ħażna permanenti ta' eh, ta' prodotti illi għandhom valur kbir. Mela għanna panels, l-ewwel panel hija fuq il-Golden Visas, l-oħra fuq il-Free Ports u fl-ewwel waħda għal Golden Visa aħna stiddinna rappreżentanti tal-OECD u ta' NGOs. U għanna anki rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea tal-DG Just illi ikunu jistaw jirrispondu mistoqsijiet illi jintkom jista' kolkom. diretti għal-jom. Aħna konna stidninna anki id-direttur tal-servizz ta' migrazzjoni eh, u ta' dwana eh, Portugis li huwa eh, responsabli tal-iskemi tal-viza Portugiza, però irrifjuta l-istedina u ma nistawx aħna ikolna il-pozizjoni tal-gvern Portugis li kien fil-kas ikun jista' jiġġustifika l-iskema u jirrespondi għal mistoqsijiet tagħkom. Il-membri kollha irċevew il- eh, l mistoqsijiet bil il-risposti tal-mistoqsijiet bil-miktub eh, mill-panelisti tana u dawn il-risposti u kol se jkunu disponibli eh, fuq il-website tal-kumitat tana anki wara laqa tal-lum. Mela, l-ewwel panel jismu riski fi żona tal-ħasil tal-flus marbutin mal-prassi tal-Golden Visas. U nintroduċi il-kellima tal-ewwel panel. L-ewwel għandna l sur Philip Kerfs li huwa l-kap tal-Unità ta' Kooperazzjoni Internazzjonali tal-OECD nil-AWK, u mbagħad is-Sinjura Rachel Owens illi hija il-kap tal-Advocacy tal-Unjoni Ewropea għal eh, xida globali nilqaw li l-ek u koll. Nishtiq u koll nishtiq nilqa anki il-Sinjura Despina u Sinjura Monika Mohammer eh, mill-Kummissjoni waħda it-nejn li huma minn Digi Just. Intkom tafu illi l-OECD għamlet konsultazzjoni fuq il-prevenzjoni tal-abużi biex eh, eh, eh, biex jevitaw l-standards komuni ta' reportaċ. U nishtiq u nisimaw anki minnant sur kerfs fuq il-kizbit ta' din il-konsultazzjoni. U anki nishtiq u nxumma għandu xie rakkomandazzjoniet li kun rrit jamlenna Umbat fuq il-Global Witness eh, dawn eh, eh, prezentaw studju fuq il-riski tal-programmi ta' Golden Viz Visas u aħna interessati nisimaw minn għandhom il-rizultati tal studju Il-metodu ta' ħidma bħassoltu se jkun kull kellim se jitkellem għal 10 minuti massimu biex jamlinna l-prezentazzjoni tiegħu jew tagħha u mbagħad wara niftħu diskussjoni mal-membri. Allora nixtieq nitlob li sur Filip Kerfs eh, eh, għal biex jitkellem għal eh, mhux iktar minn 10 minuti. Grazzi, President. U grazzi u kol tal-li istident l-OECD biex jatikom prezentazzjoni ta' din il-xoll qed nagħmlu f'dan il-qasam. Jena nishtiq naf illi dawn il-Residence by Investment Schemes aħna u parti minn proġett holistiku fil-OECD. Aħna fil-fat dawn l-iskemi sibnijom b'mod accidentali bħala parti mill-ħidma li konna edin namlu f'dawn l-aħħar snin fil- fl-iskambju automatiku tal- informazzjoni ta' kontabilità. Intkom tafu li l-OECD adottat mandat fl-2014 standard għall-iskambja automatiku tal-informazzjoni kontab ta' kontabilità. U għara din l-standards, l-istruzzjonijiet finanzjari E fil-pajizi kollha qed jinġabru informazzjoni minant l-istituzzjonijiet finanzjari u jiskambjawa mal-pajizi ta' residenza tal-persuni li għandhom dawn il-kontijiet fil-banek, persuni li huma e, mumiex residenti fil-pajiz. E, aħna kellna 102 ġurisdizzjonijiet u fl-2017 nofs il-ġurisdizzjonijiet u dawn jinkludu anki stati membri bdew l-iskambi skont dan l-standard u l-komplement eh, l-impenjaw ruħom għal l-iskambi fl-2018 għadhom kif jibdow, għadhom kif bdew dawn l-iskambju. Inħossi u program ta' suċċess u fl-istess ħin bħala bħala uh, uh, Fl-OECD aħna eh, eh, għedin nevalwaw eh, il-proġett u għed naraw fejn dan l-standardu għed jiġi riskju u naraw kif dan l-standard jista' jiġi evitat u bħala parti minn din il-strategija għanna faċilitata disclosure illi il-persuni jistaw jikxfu kif eh, il-CRS qed jiġi evitat u u f'dan il-ħidma rajna aħna eh, ħabbat eh, intqajna ma din l-iskema tal-Bex Koprejnija din l-iskema ta' Residence by Investment U aħna minn dak iż-żmien ħdimna ma' dawn il-ġurisdizzjonijiet biex nidentifikaw sakemm dawn l-iskemi jistgħu jiġu użati biex e, jiġu evitati l-iskambji awtomatiċi ta' informazzjoni. Bilna fuq livell tekniku ma' bosta kriteri għabazi e, li għabazi tagħhom e, l-iskemi residence by investment jistaw jiġu konsiderati bħala riskju kbir biex jevitaw eh, l-standards ta' riportar komuni. Hemm żewġ kriteri li napplikaw aħna. Wieħed huwa illi <clears throat> wieħed mill-karatter waħda mill-karatteristiċi tagħhom huwa li l-iskema għandu jinkludi biss eh, eh, ħtiġijiet minimi ta' prezenza fizika biex wieħed ikollu dan id-dritt u l-kriterju liħor huwa illi għandu iwassal għal fatt illi il-persuna li applika għal ċittadinanza u residenza għal għal għall-ebda taxxa jew taxxa baxxa fuq l-investimenti passivi u dana eh, u għamħabba fil-fat li ġurisdizjoni mandux taxxa fuq dak il-tip ta' eh, kont jew inkella eh, illi għandu sistema ta' taxxa territoriali u allura allura allora il-persuna u suppost ħala t-taxxa biss jek jirċevija minn dak l-istat jew inkella uh, jekk uh, bekk eh, dawn huma żewġ kriteri li aħna uh, adottajna. U bat aħna eh, rajna kien jistax ikun hemm anki miżuri ta' mitigazzjoni u aħna identifikajna tnejn minnhom daw. U dan huwa waħed minnhom huwa fejn il-pajjiż jorganizza skambju spontanju ta' informazzjoni mal-pajjiż oriġinali ta' residenza tal-applikant. U u, u fatturi ta' medikazzjoni u fejn id-dokumentazzjoni li tista' tiġi ottenuta mill-applikant mill-persuna li jirċevi residenza illi jista jiġi identifikat mill-dokumentazzjoni illi residenza kisiba eh, bil-program ta' eh, investiment. Dawn huma kriteri eh, wara li eżaminajna xi mit skema ma jkoprix id-dinja kollha, però aħna bdejna ħedma tagħna bil-mija u żewġ ġurisdizzjonijiet li huma impenjati għal dan l-istandard ta' eh, skambju awtomatiku. U fost dawn il-ġurisdizzjonijiet aħna identifikajna xi mit skema u jider illi xi 20 minnhom se jiġu identifikati a riskju oli għal eh, użu u abus zbaljat tal-evitar eh, tal-istandard <clears throat> ta' riportar. Aħna dawn il-riski sen nipublikawhom mhux biex nistigmatizzaw il-pajjiżi imma bħala uh, mezz għall-istituzzjonijiet finanzjari biex ikunu jistaw japplikaw l-istandard komuni biex huma ikunu jifmu illi ċerti eh, ġurisdizzjonijiet huma a riskju u noħorġu anki gwida eh, għal istituzzjonijiet finanzjari biex noħorġu due diligence u biex ikunem risposti għal mistoqsijiet eh, fejn eh, meta jkollhom applikazzjoni ġdida u ma jistaw ikunu jafu fejn il-persuna huwa jew eh, jew le a riskju <clears throat> għax ħafna drabi il-persuna tista' tkun residenti għal taxxi biss. għax ħafna drabi jiġu riportati għall-istituzzjoni finanzjarja biex l-iskambju jisir mal-pajizi kollha ta' residenza tal-ċittadin. Aħna anki rajna illi identifikajna bosta ġurisdizzjoniet li impenjaw roħom biex jagħmlu l-iskambju spontanju ta' informazzjoni mal-pajis ta' residenza tal-applikant li bħalissa qed jiġi żviluppat u aħna naħsbu li dana jista' jnaqqas ir-riskju mill-perspettiva ta' abus tal-iskemi uh, għal-ħasil tal-flus. Dan huwa situazzjoni li qegħdin fiha llum aħna għandna intenzjoni li publikaw riżultati dan l studju eh, minn ftit ieħor u se nkomplu neżeminaw dawn il-pajjiżi u dan huwa pratikament illi aħna edin namlu u li għanna fidejna attualment. Grazie ħafna. Signora Owens, Global Witness. Grazie, President. Grazie anke għal komitat tal-istidnuni biex nitkelmu mal-riskju ta' korruzzjoni assoċjat mal-Golden Visa jiena l-kap tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta' Global Witness u aħna eh, dan l-uffiċċju ilu jesponi l-korruzzjoni ta' xi 25 sena. Il, fuq il-profitti bħal pajjiżi bħal Kambodja u Angola. Però rajna illi hemm pattern sistemiku ta' ko korruzzjoni oħna nsejħu steal, stash and spend. L-għonet ridu jifmu xridu jisirqu, rainforest, eh, dep jew anki cash, un-bat ridu eh, jinvestuwa fil-banek un bat ridu jonfuqa il din il-fortuna. Umbat, e, it-tazzjoni tagħhom iddurwa lejn il-proprjetà. U ħafna drabi e, il-Golden Visa ikunu attraenti għal kriminali. Barra minnek, e, passaport ġdijt jista' jittijom e, il-possibilità li ma jġux individuati. Allura, aħna e, ma rajna li s sena li għagġit, il-Guardian esponi espona ħafna minn dawn l-iskemi tal-Golden Visa. U, e, u rew, illi anki um, managers ta' negozji fil-Kambodja u fil-Angola eh, akkużati u anki Rus, oligarki russi u, u Ukrajini eh, xtraw pratikament eh, ċittadinanzi, golden visas, bċipru u Eh, Uma, u fl-Irlanda. Eh, u l-riċerka tana juru illi dawn l-iskemi esponew l-Unjoni Ewropea għal eh, korruzzjoni kbira. Due diligence insufficienti u anki konflitti ta' interessi jista jiftaħ il-bibien għal din il-korruzzjoni kolla. U l-Portugal l ukoll. Eh, E, ċipru u l-Portugal ma jamlux evalwazzjoni tal-fondi meta jissir l-appellazzjoniet. E, nafu em, due diligence f'Malta u jamlu diskrezzjoni kbir, hemm possibilità ta' diskrezzjoni kbira meta jamlu evalwazzjoni. Allora l-applikanti li għandhom eh, criminal records jistaw anki jiġu Eh, konsiderati bħala eh, persuni li għandhom dritt għal dan il-viza. U l fatt li trasparenza eh, illimitata f'dawn il-postijiet. Għalix il-livelli ta' diskrezzjoni huma uljen ħafna u il-livelli ta' skrutinju huma baxxi. Allora aħna għanna żewġ intenzjonijiet. L-ewwel li namlu mod li dawn l-iskemi jridu jiġu iktar eh, verifikati u rridu nizguraw li ma jkunx hemm konflitti ta' interess. Allora il-leġittimità tal-investimenti għandha tiġi verifikata u għandu jkun hemm eh, verifika anki tal-background. U l-ċittadini Ewropej u koll għandu jkoll japplikaw l-ikbar integrità u għandhom il-gvernijiet għandhom anki jamlu evalwazzjoni ta' riski. Trasparenza hija importanti ħafna. Huwa importanti li jagħmlu dialogu pubbliku u dak li inħossu li huwa aċċettabbli. Allora għandu jkun hemm razzjonali għal dawn l-iskemi, għandhom jiġu pubblikati u għandna jkun dibattitu pubbliku fuq il benefiċi li dawn l-iskemi jagħtu inħossu li importanti għal sikurezza tal kull stat membru anki għal integrità tal-Unjoni Ewropea li l-pajjiżi li qegħdin e, joffru il-Golden Visa ma, ma jamux bl-idea tal-profitt u ma jistawx jitraskuraw il-riski. Eh, dawn huma importanti, specialment fl-Unjoni Ewropea, xana regoli ta' ċarli ħiles, allora dan jfisser li deċiżjoni ta' stat wieħed jimpat għandhom impatt mhux biss fuq ċittadini ta' dak il-pajjiż, imma anki jistgħu jimxu fil-pajjiżi l-oħrajn kollha. U dan huwa punt anki importanti għalhekk jiġi dawn il-kriminali huma interessati eh, għax bekk jistgħu ikollhom passaport wieħed truk ma jkollhom bżonn ta' 27 passaport. Allora l-istati membri li joffru dawn l-iskemi Eh, edin pratikament edin u roħom il possibilita illi billi offru passaportu wieħed ikunu edin jagħtu jiftħu l-bib għal 27 pajis. Eh, anki għaxem nuqqas ta' armonizzazzjoni u ta' prassi fuq livell ta' eh, Ewropew dan huwa riskju għax bekk qed jinkoraġġa anki li l-Istati membri jagħmlu kompetizzjoni negativa bejnietom. <clears throat> Allora x'nistgħu nagħmlu fl-Unjoni Ewropea? L-iktar ħaġa importanti tal-Golden Visa hija li tagħti aċċess għall-Unjoni Ewropea u anki dan l-effett trasconfinali tal-ċittadinanza illi bekk eh, u għal din raġuni bżonn il-sir azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea, mħabba propju dawn karatteristiċi. ma nistawx nipermettu l-Unjoni Ewropea sir post fejn il-kriminali jistaw jaħbu il-propietajiet eh, tagħhom. Allora, hemm bżonn assolutament li konna azzjoni konkreta fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Allora, l-ewwel nett xi jista' jsir? Bil-guidance tal bil tal-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm due diligence aħjar, trasparenza biex namlu prevenzjoni ta' dawn l-iskemi u biex nizguraw li l-ċittadini kollha jafu xinu ma dawn ir-riski u x'inhu l-benefiċċji li tagħtaw b'dawn l-iskemi. Li nifissaw mekkaniżmu biex niverifikaw dawn ir-riski u nagħmlu mizuri ta' edukazzjoni, eżempju, din tista' tkun eh, parti mill-evalwazzjoni ta' riskju supranazzjonali l-Kummissjoni tippubblika kull sentej. U anki jagħmlu ħtiġijiet kontra ħasil tal-flus biex jiżguraw illi E, u dawn għandhom jinkludu anki l-agenti, għandhom kollha jirrispettaw dawn il-liġijiet bħal istituzzjonijiet. Il-raba punt li konna mekkanizmu biex namlu skambju tal-informazzjoni fuq l-applikazzjonijiet li ġew jiġu rifjutati u fl-aħħar biex indaħlu proċedura ta' ksur kontra l-istati membri li joffru l-Golden Schemes X Down ikunu edin jimminaw l kooperazzjoni u edin jimminaw l-aniet tal-Unjoni Ewropea. U jena l estra disponibli nirrispondi għal-mistoqsijiet kollha. Niftħu diskussjoni mal-membri mistoqsijiet eh, għanna ħames minuti minuta għal mistoqsija u erba minuti għal risposta. Kif għat il-mistoqsijiet jistaw ikunu possibli anki lejn il-Kommissjoni Ewropea, mux biss lejn iż-żewġ kellima. Għanna erba kellima li, li e, inkidbu, però nishti e, nitlop il-membri limitaw il-numru tal-mistoqsijiet e, għax erba minuti u maftit. Allora nibdow bil co-rapporters eh, EPP. Grazie, grazie tal-li ġejtu għawnek, mistednin. Jina wis probabli musta nindirizza il-mistaqsija mod speċifiku ma nittama li xaħat jista' jwieġeb. Iktar minn nofs istat membri qed jipprovdu l-iskemi, aħna tallimna wkoll mit Transparency International illi ħafna minnhom ma jagħtux każ jaqgħu ġewqa jqumu mill-ħasil tal-flus li ġej minn dan il-lat. Għandi però fuq la straċinu ma l-valuri. Għanet e, e, suppost jgħidu li l-Ewropa jibbażi tal-valuri u l-valuri ma jistgħux indijawa. Ġifieri l-flus għandha tagħmel differenza forsi jew xi ħadd illi m'għandux flus li jrid jidħol fl-Ewropa illi mhux jibda il-negozju e, mbagħad dana jagħmel il-flus, imma mbagħad xi ħadd jkun ġi għax għandu l-flus, sempliċiment kull ma ħajjamel ħaj joħloq spejjeż tal ekonomija xejn aktar mistoqsi iktar speċifika hija sa fejn il-persuni qegħdin iħarsu lejn lat ekonomiku. Naħseb li fl-wieħed seklu 21 aħna qegħdin ngħidlu fi żmien fejn m'hemm skarsità ta' kapital ta' flus. Għandna għandna ekwita żejda fis-sistema press huma kullimkien. U li m'għandniex ukoll bżonn m'għandniex naqsini huma l-investimenti li m'għandniex, però investiment velu l-miżjutoli. toli U allura investiment li qegħdin jinġeneraw xogħol u kabir u prosperità soċieta. soċjetà U dan il-komponenti huma neqsin dan il skemi Fil-mukrament il-fatt li xi ħadd qed jixxi proprjetà lussuża toħloq forsi xi valur miżjud għall iżviluppatur jiġġej minn inti taħra li qed trasponi profit barra. Iżda kull ma qed jagħmel fil-verità qed jaħloq spejja għall ekonomija m'hemmx valur miżjud hemm sempliċiment li li s-suq tola, is-suq tal-prezz tad-dar qed jola. Fiġin il-loġika jek xi ħaġa bil-flus jgħidlek eh, tini post, tini resident hawnhekk u jien f'pa f'hawnhekk Jek, id-dinja loġika ta' seklu 20 mhux invalida fil-21 seklu 21. Iva, naħseb li din għana xaqsam mod differenti skont iskema, ma min jixtieq eh, jitkellem. Grazzi ħafna tajt is-Sinjura Owens, Iva tagħmel żewġ punti eċċellenti fil-verità mill-perspettiva tagħna hemm ħafna tipi differenti ta' dan il-parlament per eżempju illi jgħidu lek illi din l-iskema qasbis għandhom jeżistu. U f'din il-perspettiva aħna l-iktar interessati fil-korruzzjoni e, hija kwestjoni enormi għall-Unjoni u kwestjoni kbira dawk l-Istati membri illi qed jippermettu li jitlu dawn l-individwi fil-pajjiż tagħhom. Naseb li se tagħmel argumenti minn kull naħar tal kwistjoni hija industrija globali multi li tġġena biljuni. Il-punt ewlieni huwa li ma nafux eżattament kemm qed jiddaħħalu fl-ejjes, m'hemmx trasparenza f'dawn l-iskemi. U hemm noqgħa trasparenza ta' meta jitlu l-flejjes fejn imur u għal xiex qed jintuża. Ġifiri, hemm l-effett ta' distorzjoni fejn għandek ammont żgħir ta' stati membri fejn wara l kriżi finanzjarja kienu qegħdin ifittxu għal dħul b'xi mod u aħna li kon aħna mħazbin dwar dak li konetna l-fatt li aħna tiġri għal ġalħajt. Il-fatt li aħna qegħdin nalqu għajnejna għal dak li eh, qed idaħlu l-individwi x'qed idaħlu bħala żvalur miżjuklu l-Unjoni. Ibri Iva, dak li qegħdu nagħmlu x'inhu dawn il-benefiċċji soċjoekonomiċi? Hemm benefiċċji għaliex kifet, tant għanna noqqas trasparenza bħalissa ħna għamilna erba xhur ngħidu dan ir-rapport, ma kienx hemm informazzjoni xie għaffattu fil-qasam pubbliku, li ħafna li tagħmel evalwazzjoni biex tara jekk dan mhumiex importanti l-Unjoni Ewropea għal l-Istati Membri involuti. E, u naħseb li dikja t-tweġiba tiegħi. ċaħti xi ħaġa? Iva, nixtieq inżid mod konkret li fuq livell tal-OECD aħna ma ħarisniex lejn dawn l-aspetti ta' dawn l-iskemi, ma ħarisniex sa fejn jien fil-AML, u riski tal-AML, ma ħarisniex lejn il-parti morali ta' dan il-fenomenu. U sa fejn jien ma ħarisniex lejn ir raġunament wara l-pajjiżi li jagħmlu dan u jekk dan il-programm jiksba programmi jiksbu e, fuq żmien medda żmira ta' tmien dak li għandhom l-intenzjoni jiksbu. Jiena mhux għan eskludi li dan ovvjament ħajseħx xi żmien jew ieħor imma e, mhuwiex fil-mandat tiegħi. Iva, la oecd ħafna drabi nħasab għandhom esperjenza ta' pajjiżi li għamlu affarijiet irrazzjonali. Rapporter SND. Iva, grazzi ta' sew ċer. Grazzi l panel tal-li qed hawnhekk fost tal-lum. Nixtieq nirrepeti xi ċifri li intom tajtuna. L-aħħar xar snin, mit-telf permess u 6,000 eh, passaport ħarġu taħt il-Golden Visa fl-Ewropa li huma inkredibbli bħala ċifri. Min jiflaħi ħallas ikollu waċċess ħieħ mhux biss pajis pajjiż wieħed imma l-Unjoni kollha. U jiena rajt ukoll iċ-ċifri xi 25 biljun euro fil-investiment barrani u Żewġ stati membri biss jippubblikaw ir-records tal-informazzjoni tar-residenti tagħhom eh, li xraw din il viza l-bqija ma nafux minn huma. Allura għandi xi mistaqsijiet sempliċi ħafna lill-panel. Anki speċjalment peress li għandkom ċertu għarfien fuq dan il-skemi. Intaw konvinti li dawn il-programmi hum sejsa fuq investimenti reali u li jġibu l-ekonomija ta' stat membri qed jaspita. Issa, ħagħahra, l-OECD intom ħarsistu lejha di għandkom eżempi fejn eżempi jistgħu jirrelokaw risorsi fi ġurisdizzjonijiet illi huma għandhom forsi ċertu raġunijiet għal din il-viża. It-tieni net, tistgħu issemmu forsi waħda minn dawn l iskemi li jintom fil-kapaċa professjonali tagħhom tħossu li huma sikuri, jintom sikuri li ħadd ma abbuża minnhom għal għanijiet taħsil tal-flus jew għanijiet kriminali. L-aħħar mistoqsija tafu f'eżempji fej pereżempju inti għandek xi ħadd li ġiri fjutat taħt skema jew aktar minn skema waħda ta' dan il-Golden Visa, imma mbagħad eh, jiġu approvati f'pajjiż ieħor Eh, forsi għandkom xi eżempji ta' dan ir-rekord, grazzi tassew. Grazzi, Sir Curves. Iva, aħna ħarrisna lejha di minn angolu sew restrit. U hemmhekk tallimna illi varjetà kbira fil-karatteristiċi ta' dawn l-iskemi li marru min-naħa tal-spektru ta' li jgħidlek biss li għandek rekwiżit wieħed inti tħallas il-miżata u daqshekk. Fejn inti m'għandekx element ta' investiment reali fil-pajjiż jew inkella forsi inti għandek skemi, żewġ skemi li jiġbdu attivitajiet imprenditorjali Ma bat għandek differenza ħafna bejn l-iżoċ estremi. Inti, aħna dak li aħna rajna li studjajna u ma l-iktar minna ta' dawk ta' investimenti passivi ferm. U dan minħabba li aħna konna qed rawa di eh, minħabba nuqqas ta' użu tal-evitar ehm, eh, ta' CRS biex iżgiċċa CRS. Jekk inti tħares lej konsiderazzjonijiet li jitqisu mod, jekk inti tħares biss għal minn din il-perspettiva, eh, mela hemm qatt ta' skemi li mhumiex riskju. Jekk aħna rridu nużaw dan ir-residence by investments bħala skemi nkunu residenti tal-Belġu, eh, dan huwa pajjiż li baxxa għolja m'hemmx eh, rati eh, speċjali. Jekk inti trid inti tkun resident ta' pajjiż li għandu sistema ta' tassazzjoni Eh, mela inti m'intix ser kollok din l-alternativa fejn inti ta' tiżgiċċa minn serju ħad inti ħadd tispiċċa teħel taħt l-amministrazzjoni tat taxxa ta' dak il-pajjiż se jirċiev informazzjoni minn ħatijek minħabba għanijiet ta' taxxa. Dak il-pajjiż imma ovvjament eh, dan huwa aspett wieħed li inti tiżgiċċa sieres. Eh, Signor Owens, Iva ħan wieġeb għat-tini mistoqsija l-ewwel. L-organizzazzjoni ti zgur mhux ser jappoġġa ebda skema, jiena mhux dak xogħli, jiena xogħli huwa għamel kampanji biex eh, nindirsaw il-korruzzjoni li ssir dawn iskemi, jiġifieri jiena żgur minix il-persuna li għandek <laughs> tajt li eh, tistaqsir din imma inti tagħmel punt eċċellenti meta inti tistaqsi jekk huwa investiment reali u naħseb illi eh, eh, Rivri Gomes xar jitkellem fuq situazzjoni fil-Portugal fejn aħna nafna flejjers li deħnin fil-proprjetà li qed ifixker il-suq tax-xogħol illi imbagħad eh, ħajkollu effett negattiv fuq iċ-ċittadini fil-kapitali ma sol Lisbona jkun fej jkun. U ma jkunx benefiċċju addizzjonali li huma jista' jaraw kifet minħabba li hemm nuqqas ta' trasparenza fil-flejjes illi aħna kif nonfquhom ikun diffiċli li inti tara kif ħajkun ta' benefiċċju għall istati membri involuti inkluż il-bqija tal-Unjoni. U rrid nagħmel dak il-punt, it il-punt ngħid din hija industrija li mhix regolata xejn affattu fl-Unjoni. U daqstant, eh, meta inti għandek setturi kollha fl-Unjoni li hija regolata u inti tqis biljuni li daħlin hawnhekk. Ir-rapport dwar eh, Trump ħaġoħra li aħna nużaw il-kas tal-Ungerija bħala eżempju għaliex dana eh, tneħħa mod riċenti ħafna ħassib tal-integrità ta' dan l-iskema. Ma rridux ninsew illi fil-fatt aħna kellna sitwazzjoni fl-Ungerija fejn fil-fatt il-pajjiż kien qed jitlef mill-iskema minħabba li rata ta' interessi li ġew fissati għal dawn il-bonds it-titli tal-gvern biex dak li jkun ikollu permessa risita sa' kien kien ola mill-inrati ta' interess ta' il-persuna medja li tfaddal li fisser illi il-gvern kien qed jitlef l-flejjes, allura ovvjament titlef l-argument li dan huwa ta' xi ġid għall-istati membri u li dana daħal il-flus fil-pajis u fil-fat kena mal-legazzjonijiet l integrità ta' dawn l-iskemi kifet. Kena situazzjoni u kol fil-Bulgarija fejn l-ewel bank ta' investiment kien eh, qed jagħti self lil min qed japplika l-viża, ġifri għalla boħet qed nana qed tiddaħħal flus il-pajjiż u qed tuża l flus tal-pajjiż li t xi ħadd u jerġa' jiddaħħal. Fil-fatt ħafna kwistjonijiet involuti fil-fatt il-prezz tal-proprjetà pereżempju, u li dan huwa marbut mal-iskemi tal-viża u għal darbaħra dan qed ifixkel is-suq grazzi. Nixtieq nista' nitlob li minħata tal-IPP Gomes. Meta Panama Papers marru e, Portugal, pajizi, aħna kena ħafna mistoqsijiet u rajna li fil-fat. Ma kienx em, eh, eh, ma kienx hemm ħafna investigazzjoni li saru fuq dawn il-persuni, l-applikanti. U laqs il-fuq fejġej il-kapital tagħhom, palissa l-fuq minn 6,000 applikant kena f'Ottubru. Eh, li inataw dan il-permess, dan il-viza. U l-fuq minn l-11.000 ruħ eh, naxxilhom jitlu bħala reunifikazzjoni tal-familja fej ebda CDD għatma għazbis għamlu tabbi ruħom li għamlu għamlom. U interessanti li aħna naraw il-kombinazzjonijiet tal-dawn eh, l-applikanti fi kasat Portugal, bieċa kbira jiġu mit-ċina, per eżempju, mid-kejja l-fat li fiċ-ċina inti ma tistax id-daħalik fuq minn 50.000 dollaru biex eh, tixxi ovvjament, partimus fil-Portugal għandek bżon eh, issa mill-inqas 350.000. U hemm ukoll kombinazzjonijiet ukoll ma' pajjiżi fejn inti għandek linji ta' importazzjoni ta' reati fl-Unjoni, reati organizzati. Ġifir ġament strabba li l-OECD għatmal xej fuq għadi. Għax fil-verita mniex bis kwistjoni tiġrija ġarħajt imma eh, li wasal distorsjoni tal-kompetizzjoni imma wkoll li twassal biex tfixkel il problema ta' biex tajnuna mill-Istat tal-Unjoni wasal għal iktar kriminalità organizzata wkoll u li kwistjoni ta' riski ta' sikurtà. Xi pajjiżi pereżempju bħal Malta u Ċipru il-ċittadinanza di ta' Schengen qed jiġi riklamat ġifiri bħala aċċess għax Schengen jiġi mbiħ. U ovvjament eh, bħala għal direttur tal-Interpol Milux ifisser li persuni b'ċittadinanza Ewropeja ma jistgħux jiġu imkeċċija jekk jinsabu kriminali. Alla, sant il-mistoqsija tiegħi hija li Sinjura Owens X'taħseb fuq dawn il-kumpaniji li qegħdin jieħdu kontratti mill-Istati membri biex fil-fatt jorganizzaw dawn l-iskemi ta' hekk sejħin investors, programs jew il-golden visas fil-każ ta' Malta. Qed naraw li eh, din il-gvern qed jaqdir rwol ta' sew eh, ikra kif qed naraw tniċċelebraw sena wara il-tir eh, ta' Daphne Caruana Galizja illi huma tellaw il-qorti li zgefni karna kalizja minħabba li kienu qegħdin eh, jikxfuhom. Fil-verità kienet qalet il-verità fuqhom. Il-grupp Arten fejn is-sur Borozo tal president tal-Kommissjoni ma kellu ebda problema li kien preżenti biex jirriklama l-grupp, jgħamil l-istess ħaġa eżatt u issa qed jaħdem ma' pajjiżi ma' Montenegro u oħrajn. Għandek il-Big Four e, huma strumentali wkoll f'dawn l-iskemi. l-angolu tas sikurtà li rridu naraw li qed jiġi njarat mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhux biss ta' tim membri li qegħdin eh, eh, li huma lesti li jiżviluppaw dawn is-skemi. Grazzi, qed nitkellmu fuq reverse order bil-lura ma insomma, erba' minuti għal wieħed ma insomma. Grazzi ħafna tal-mistaqsija tgħid Rivery Owens naħseb ilja xi ħaġa li trendi ħafna ehm, din l-industrija u naħseb illi Jiena kifet pala rakkomandazzjoni, dan għandu jkun kopert mir regoli ta' kontra ħasil tal-flus. Għax bosta drabi dawn ikun jaqdu rwol illi jkun eh, eh, involut li l-proċessar tal-ammonti eh, kbar ta' flejja zeħlin fl-Unjoni iżda mhux qed jiġu regolati. Fuq sens ġenerali u anki tal-ħasil tal-flus, l Gomez għamlet punt inċelenti CEO ta' Hennian Partners eh, issejjaħ il-re tal-passaporti. U fil-fatt iċċelebra ir-rwol ta' li jagħmel il-passaporti bħala xi ħaġa li għabben eh, tal-ussu fl-Unjoni, jina meta tkellimt ma' ħabib l-familja, ħafna minnhom huma qed iskantati kif aħna bħala l-Unjoni Ewropea qegħdin inbijaw il-passaporti l min għandu l-iktar flus e, u min jifla ħallas l-aktar mingħajr ma nivverifikaw minn fejn ġejjin l-industrija għandha rwol ħafna kbira x'taqdi hawnhekk. U allura l rrid jiġi regolata taħjar fil-fema tagħna. Inħoss ukoll li tħassib kbir fuq il-konflitt ta' interess kif qalet Navali Gomez fil-kas ta' Malta Henlien Parter per eżempju kienu qegħdin e, mhux biss ifittxu applikanti imma għamlu due diligence ġifiri fejna din il kif Chinese wall kif ħatara li l-applikanti daħlin imma fl-istess waqt tagħmel il-verifiki mbagħad għandek il-kummissjoni fejn inti tiddaħħal l-applikanti li jirnexxik, perżempju għandek xi ħadd li daħal il-flus u iktar ma jdaħħal applikanti iktar ma jsajdurhom fis-sistema mela hemm inċentiv perversa biex dik dawk il-kumpaniji fil-fatt eh, iżidu n-numru ta' applikanti u li kun sadir u għarni mal korruzzjoni u riski madwar l-iskemi. U palma għal Zoran Vili Gomes, din industrija enormi fejn jekk inti ħat tasal f'ċipru palma nagħmel jien għamilt jien f'Mejju għandek eh, eh, bord kbir li qed uh, eh, jirriklama dawn iskemi, ħafna informazzjoni li jirriklama x'qed jirfru dawn il-kumpaniji sepp li huwa l-istituzzjonijiet illi jaraw kemm xejn xi sarfu dawn il negozji u x'riskju iġibu magħhom għall-Unjoni. Thank you. Grazzi. Sir kif fil-qosor jekk jogħġbok. Inti semmejt it-tnejn il-kbar f'din isfera ma mbagħad għandek ukoll il-żar. il żar u fis-settur isu hemm daqsxejn ma tantx hemm simpatija l iktar regolamentazzjoni x'in ir-raġuni jekk xogħol minħabba li tinqata' l-kompetizzjoni wara raġunijiet tajbin imma hemm bżonn u koll li t-regola il-bicċa ta' xol hemm benefiċċji sakemm inti ma tibżax wis mill-leġittimizzazzjoni ta' l-kunċett eh, ta' residenza permezz ta' investiment. Bla dubju, tkun qed wassal għal iktar due diligence. U anki affarijiet li għandhom xieqsmu per eżempju ma' tassazzjoni kun influenza li ġinti tgħid kambju spontanju ta' informazzjoni din wkoll tkun ibbażata fuq proċeduri ta' due diligence biex l-Aġenzija tkun tista' tassew tidentifika l-pajjiż ta' residenza ta' veru tal-applikant. Grazzi, Kommissjoni Sinja Massamer, grazzi ħafna. Daqxejn ta' sfond anke fuq dak li qed nagħmel il-Kummissjoni. Fuq talba tal-Parlament aħna qegħdin naħdmu fuq rapport biex nevalwaw iċ-ċittadinanza u residenza b'investiment. Mżon namlu distinzjoni bejn it-tnejn, għax kultant inpoġġuhom dejjem f'koffa waħda nsejħulhom Golden Visas imma jdu nagħmlu distinzjoni bejnietom u ħdimna wkoll ma' kontrattur estern fejn analizzajna s-sitwazzjoni legali u nittamaw li konna daqsxejn iktar informazzjoni wkoll fuq l-impatt ekonomiku ma mhux faċli illi tikseb l-informazzjoni għadna għadin naħdmu fuq ġifiri ma nistax niprezentalkom l-evalwazzjoni finali imma nista' ngħidilkom sa minn issa li biċċa xogħol ibsa. Qed naħdmu wkoll fuq ir-rapport, ġifir ma nistax ngħidulkom għalissa fuq il-gwida preċiża li ħajkun hemm bażi ta' dan ir-rapport, imma naħseb li mill-affarijiet li smajna hawnhekk fuq kontrolli ta' sigurtà fuq l-applikant il-possibilità ta' tettit terroristiku, korruzzjoni, ħassil tal-flus, evażjoni tat-taxxa. Dawn huma punti illi smajnijom kuntanti ħafna li qegħdin hawnhekk u naħdmu flimkien mal-OECD Nipparteċipaw ukoll fuq rapport tal-istampa dwar trasparenza ta' Global Witness għax dana kollu ovvjament ħar isib postu fir-rapport tagħna u bl-intenzjoni tagħna li nippreżentaw qabel l-aħħar tas-sena. Grazzi ħafna. Għanna xi ħadd mill-ICR li jixtieq jitkellem? Le. Għalde? Iva, jogħġbok. Grazzi ħafna. Minħabba Brexit um, kbira f'ċittadini um, Ingliżi li jishti, fil-Renjuniet li jixtiequ jkunu residenti tal-Unjoni Ewropea u viċeversa, issa għandkom indikazzjoni jekk dan mhux qed jintuża biex ikun hemm xi ħassil ta' flus jew biex depożiti li kienu moħbija offshore jiġu neutralizzati u jisiru depożitu uffiċjali fil-banek uffiċjali dik l-ewwel mistoqsija, tieni mistoqsija. Ta' kemm inti għandek amministrazzjoni li tonora liġu tipprova timplementa ir-riżoluzzjonijiet u direttivi li jeżistu fl-Unjoni Ewropea tiġandak progress, imma hemm indikazzjonijiet li f'ċertu ġurisdizzjonijiet daw huma ħaġa waħda ma ma kriminali l-uffiċjali tagħhom jiġifieri x'inhi l-informazzjoni li għandkom hemmhekk taħsbu li qed isir progress biex neliminaw dawn il-possibiltajiet. U l-aħħar mistoqsija. L-investiment fil propjetta jina neħx f'Berlin fil-Germania f'dol ħarba ħames snin, il-prezzijiet tal propjetta splodew u investiment ġejji minn pajizi li ma konċ għatt immaġna li jista' jkollok investituri daqsak sinjuri l-Greċja, Portugal, l-Italja. Iġifieri, hemm ċans illi persentaċa ta' dawn l-investituri kellhom it-tir illi jaħslu il-flus tagħhom u ma tistax tevita xaġa bħal din billi kollok skambju ta' informazzjoni fis-sens l-awtorità Ġermaniża f'Berlin tirċievi e, taxxa tax xiri tal proprjetà li teżisti u tinforma lill-awtorità fiskali tal-investitur. Dina soluzzjoni sempliċi ma dana ma jsirx xaħat illi jibbat il-flus minn Ateni għal Berlin biex jixtri appartament tal-lussu jista ikun kważi ċert illi Ateni ma tkun taf bxej. Grazzi. Minx t-wieġab? Signora Owens, ix tibda inti? Iva, saqsi. Il-mistoqsijiet il-nista n wijġab ħannu ġab l-axħar mistoqsija l-ewwel fuq il-proprjetà Global Witness kien ma' imsieħba bħal Transparency International ilna namlu kampanja ta' biex kunem iktar trasparenza fis-settur tal-proprjetà fir-Radju Unit qed naraw impenn illi ikun hemm leġislazzjoni illi jgħinu tkun taf eżattament min huma s-sidin wara l-kumpaniji. Kellna progress kbir tal-aħħar u sabdejna nħarsu wkoll is-settur ta' proprjetà u rajna li il-kumpaniji qed jixtru proprjetà ma eżattament minnu s-sit tal-kumpaniji ma nafux għalhekk naħseb illi jrid ikun hemm trasparenza fir-rigward ta' sidin tal-proprjetà. Fuq Brexit ma għamilniex studju tal-kas għax dan kollu jiddependi mit-tip ta' di li joħorġu bija wara Brexit imma inna nejdu li Renjunit hemm bżonn iżomma l-istess liġijiet u regolamenti li jagħmlu attwalment f'dak li għandu x'jaqsam l ħasil tal-flus, kambju automatiku ta' informazzjoni fiskali, ecc. Fir-rigward tad direttiva kontra ħassil tal-flus li għaddiet mill-Unjoni Ewropea importanti li gvern tal-Renju Unit iżomma din leġiżlazzjoni għaliex importanti anki fil-każijiet ta' trust. Aħna ma rridux illi wara Brexit dawn ir-regolamenti ma jiġu ma jibqawx implementati mir-Renjuni. Sissa maħniex qegħdin naraw sinjali ta' dan il-gvern qal li ħajkompli jonora dawn ir-regoli imma naħseb dina hija ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha iżżomm f'moħħa anki l qudiem Evaġeli. al ħodur Xtaqt inkompli ma dak li qal is-Sur Niedermeyer. Iċ-ċittadinanza hija komodità li tista' tinbih jew hija valur. U aħna qegħdin niddiskutu kif nirregolawha. U forsi għanna waqfuha ma naħsibx li għandu jkun possibbli li tbih iċ-ċittadinanza. X'taħsbu intom dwar dan? għanna ħafna informazzjoni kif dawn l-affarijiet ġew użati ħażin kif inħasslu l-fjus kif daħħalna l-kriminali fl-Ewropa u għalfejn għandna naċċetta għalfejn għandna noqdu għalihom daw l-affarijiet meta nistgħu waqfuhom. Nixtieq nkun naf jekk għandkom xi informazzjoni dwar frodi intra EU. Għandkom eżempji pereżempju ta' Franċiżi u Taljani illi xtraw ċittadinanza Maltija, Bulgara jew Rumena jew Awstrijaka per eżempju, Ċipriotta biex jinħbew wara din iċ-ċittadinanza x'ma jridux illi jkun hemm skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi oħra. Aħna ħodor ħriġna rapport illum ippubblikajnieh dwar il-loopholes li hemm fid-dak 2 u 3 u l-iskambju ta' informazzjoni. Għandkom xi eżempji għaliex intellettwalment issu eżerċizzju faċli dan tiftaħ account offshore biċ-ċittadinanza falsa tiegħek li xrajt. U rajt mir-rapport ukoll hawnhekk. Illi memx informazzjoni fuq Franza għandkom xi informazzjoni anki informali fuq dan it-tip ta' negozju kif inhu fi Franza. U kontenti li qed nisimgħu illi kummissjoni qed taħdem fuq eh, regolamentazzjoni ma jiena naħseb illi mhux dan iridu nagħmlu jdu naqbdu waqfu kollox. Grazzi. Sir Curves. Fuq it-tieni punt tiegħek jekk għandek xi eżempji M'għandix evidenza imma kifat bħala parti mill-istrateġija tal-loopholes tagħna aħna f'kuntatt ma' bosta stakeholders inkluż NGOs u nies li qegħdin hemmhekk avukati, ġifieri u kien hemm avukati li qalulna li daw l-iskemi qegħdin jiġu anki eh, sir promozzjoni tagħhom Per eżempju, anke il-Messiku b'ċittadini Messikani biex jiġu evitati is-sierras. Iġifiri kemm hija ta' veru l-ħaġa u kemm ħadu nisma nafx għandi biss evidenza anedotali. Ħajjina l-istess tweġiba minn naħatijaj tajt il-Sinjura Owens, diffiċli ħafna tkun taf, diffiċli tikseb informazzjoni fuq influssi intra EU u laqqas dana ma kienet ta' rapport tagħna ma naqbel bla dubju li hija xi ħaġa li l-istituzzjoni Ewropej jridu jindrizzaw l-istess ħaġa Franza ma naħsibx li hija waħda mill-ar skemi bħala nuqqas ta' integrità, nuqqas ta' trasparenza, eċċetera. Ma xorta kien diffiċli ħafna li niksbu informazzjoni. Għalhekk naħseb illi kwalunkwe xogħol li tista' tagħmel inti, sinjora ġali, biex ikun hemm iktar trasparenza tkun bla dubju utli fuq l ewwel mistoqsija naqbel perfettament Waħda me eh, finijiet ta' Global Witness u Transparency International kien propju li jiprovoka dan id-dibattitu u aħna m'għadniex jekk għandhomx ikun projbiti jew le għax diffiċli ħafna illi tajt sakemm ma jkollokx iktar informazzjoni għamilna erba' xhur batta riċerkaturi differenti nippruvaw niksbu stampa sħiħa tal-industrija u għadna ma nafux eżattament kif topera Imma Iva bla dubju mistoqsija importanti ħafna se li qegħdin nippreparaw għal elezzjonijiet Ewropej. Iċ-ċittadini Ewropej l-MPs għandhom isaqsu liċ ċittadini tridu li nbijaw iċ-ċittadinanza tagħna l-passaporti tagħna. Mingħajr trasparenza u mingħajr akkontabilità diffiċli jkollok dan it-tip ta' dibattitu. Uh, speaker for GUE? anyone? know Then... Għaw xaħti għamli FDD per eżempju. EMF IMTT e le. E Eħe, segwitu. Tam, mistaqsija ekonomika fuq din il-kwistjoni, dan il-gvernijiet mandom lebda politika ekonomika ċara wara dan kollox għaliex frankament jekk inti għandek xi ħadd illi xtara ftit bond ftit aluf ta' bond tal-gvern jew um, proprjetà l-ussuża jew kumpanija li se jkollha mijiet ta' shareholders x'inhi differenza? M'hemmx kif taħsbu intom ġifieri analiżi ekonomika fil-font. Oh, so economy it's economy stupid. well, it's okay. It's I think the, the situation. Nasa fil situazzjoni Iri, iva, tantem differenza bej daw il-ġurisdizzjonijiet, bej daw l-iskemi, għandu daw gżejjer iżgħar mhux biss fl-Ewropa li fil-verità m'hemmx wis strateġija ħlif illi iġibu l-flus. Mhux qed nitkellem dwar ġurisdizzjoni ta' Ewropej jiena ma daw il-gżejjer dan huwa sors ieħor għajn ieħor ta' dħul apparti dak li għandhom Imma għandek pajjiżi oħra pajjiżi kbar fejn għandhom skemi li jippruvaw jattiraw investituri u kumpaniji fil pajjiżi ġifi situazzjoni differenti, ma sepp ikun interessanti illi tħares u tifli żewġ sitwazzjonijiet u tara l dawk il-pajjiżi fejn l-intenzjoni illi jattiraw investimenti u kumpaniji f'negozju attiv tara jekk irnexxilhomx dak illi jixtiequ t-tir tagħhom dana jgħabarra barra mill-kompetenza tiegħi ma se tkun interessanti li wieħed jikkonsidra l-possibilità. Signor Owens, jena kontenta li tant smajt mistoqsijiet fuq dan il-punt għax xina l-organizzazzjoni tiegħi se sa nħossu din hija xi ħaġa illi mhix magħrufa, mhix mifhuma xinu ma dawna l-benefiċċji soċ-ekonomiċi ta' dawn l-iskemi ċifri ċari ovvjament daħlu flus daw waslu għal ċertu dħul għal pajjiżi u kultant aħna nistgħu naħdu naraw xi fisser dan kollu l-Unjoni Ewropea ma il-kwistjoni daw il-flus fejn imorru u minħabba li hemm għasta ta' integrità daw l-iskemi inti tkun taf jekk il-flus u xqet jidħol fil-kaxxa tal-pajjiż jew inkella fil-but ta' xi ħadd, pereżempju f'Malta hemm fonds ta' żvilupp soċjali li suppost il-flus imur hemm ma smajna illi il-flus qegħdin imorru biex jinxtraw isħma fil-banek. Dan huwa ta' benefiċċju għaċ-ċittadini Maltin jew le dina tajjeb insaqsuha. U Hemm pereżempju ċertu stati ta' Karibew li attwalment jagħtu aċċess bla viża għall-Unjoni Ewropea. Ġi mhux biss għandek stati membri fl-Unjoni Ewropea li bibijaw l-iskemi ta' residenza u ċittadinanza m'għandek ukoll stati fil-Karibew li minħabba li għandhom huma aċċess bla viża lejn l-Unjoni Ewropea permezz ta' skemi ta' waiver tal-viża fl-Unjoni Ewropea dan huwa mezz ieħor kif kriminal jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea mbagħad u dawn huma pajjiżi żgħar kif smajna hemm ukoll ftit nasab antigwa eh, Barbuda biss li għandhom xi tip ta' residenza u jkollok bżonn tkun hemmhekk għal ħames tiem. Iġifieri biex ikollok passaport ta' Antigwa u tivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea kollha kemm mi permezz ta' dan tistama' ħames tiem f'dal pajjiż biss. Ġridina ħaġa tittiġi indirizzata. Laqas biss għandek għalfejn tmur hemmhekk preżenti u tiġbor il-passaport, ġifieri l-kumpanija tista' tagħmel kollox għalik ġibulek il-passaport huma essenzjalment u jkollok eh, aċċess għall-Unjoni Ewropea kollha kemm mi. Din hija ħaġa li l-Unjoni Ewropea trid tindirizza għaliex Anki jekk inti tirregola u tnaqqas ir-riski fl-Unjoni Ewropea, xorta hemm daw pajjiżi terzi illi xorta għandhom aċċess għall-Unjoni Ewropea. Eh, Grazzi ħafna, Sinja Pervanx Perez. Grazzi. Mistaqsija l-Rachel Owens. Fir-rapport li jintom ko publikajtu ma' Transparency International, Sa ċertu punt intom eh, f'ċertu mod għandhom ċertu riserva jew kritika għal ħames direttiva kontra l-ħasil tal-flus eh, fejn aħna għamilna eh, kol evaluazzjoni tal-entitajiet kollha li huma marbuta b'obbligu aħna nħossu nifmu ġifiri xinu il difficulta u e, dawn l-entitajiet pubbliċi u privati nafu ċinu il-paradoss e, u il- nifmu situazzjoni nsabu fija. Jiena naħseb li dan huwa aspett li għandu li jħassibkom illi ġviri għan xaqsam maqom għandkom forsi di toħra operattivi ta' miżuri ta' iktar effiċenti ta' kif se nsolvu l-problema li eh, ma nafx, nafx forsi diffiċi l-kaptu t-tfaw xaħġa tres u xaħġa fuq il-mejda li jina eh, li għalbi ħafna li l-pakket li għanna nitkelmu fuq u namlu xaħġa nibdew bximkien, mximot, imma eh, għalmenu li xibta forsi li njigwida kun tista' tkun tajnuna nina. U barra minna kadem għal Philip Kers, tal sidi x nar nifem minti għet metoġibitija kontat li għem 20 pajis li għandhom problemi. Eh, minnar ma semmijom, ma eh, minnar ma semmijom, tista' tgħid jek hemm uħut li ġejjin pereżempju eh, bi 27-28 stat membru zona euro eżempju. Grazzi. Mr. Kers. Oui, euh, dans la, sola raison. Iva, l-unika raġuni għaliex jiena ma il-lista hija minħabba li xogħol mhux lesti lesti. Imma nisni ngħidilkom illi fil-lista ta' minn riskju uħut li jiva jamlu parti mill-Unjoni Ewropea li mhux qed ngħidu biex gżira tal-Karibew, imma anke membri tal-OECD u anki tal-Stati membri il jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea u zona euro naħseb iva. Um, thank you very much. Grazie ħafna ta' dik il-mistoqsija. Naħseb illi Kif tafu Global Witness u Transparency International ħadem ħafna ma mebet dan il-Parlament fil-kima Kummissjoni Ewropea sabiex la kampanja għal direttiva għal ħames direttiva kontra ħasir tal-flus u li hemm tajjeb li rebta bejn il-Golden Visas u man ħazil tal-flus tfasslu għal ewwel darba din ir-rabta u ħafna minnkom preżenti hawnhekk kontu parti minn din biex taċċettaw li kien hemm din diskussjoni politika ma kif tafu tant kien hemm affarijiet li kanna nablu fuq din id-direttiva illi aħna tassew napprezzaw li imbidiet dik id-diskussjoni politika u issa għandna rakkomandazzjonijiet li ħan iġġelhom dal-waqt fuq nidikom x'naħsibiet jittieb. Għalhekk il-kritika tagħna hi illi dak li ħassibna nasbu li ħaġa sejba illi Il-ħames direttivi ħasil tal-flus referiet għal periklu tal-iskemi tal-Golden Visas imma aħna li bezzanna għalek ikunu l-banek li jgħidu u ma jisaqsu mistoqsijiet inti applikant tal-viza inti dik tiġġaġġat wara misa twaqqaf fi situazzjoni għax il-viza tiġġaqda għandek imma apparti minn hekk tara kif tista' taċċerta li l-informazzjoni qed tiġi trasfejta mis-istituzzjoni finanzjarja banek huma x'inhuma lejn l-awtoritajiet relevanti fl-Istat Membru u dik li skambju ta' informazzjoni jiġu taċċerta li qed isiru ta' min responsabilta illi jiġi aċċertat li dawn l-applikanti ma jkunux qegħdin jippreżentaw riskju ta' ħasil flus aħna li nirrakkomandaw huwa li jekk ikun hemm sitt direttivi ta' ħasil tal-flus jew jkun hemm reviżjoni tar-regoli, l-industrija tal-Golden Visa u l-atturi relevanti jkunu ukoll koperti minn dawn ir-regoli. Grazzi Kummissjoni kjoġbok. exchange. Commission, Mrs. Basiliado? Kommissjoni. Id-direttiva ta' kontraħalsif tal-flus s semmit bosta drabi u forsi issa nixtieq nieħu l-okkażjoni ngħid kemtejn din id-direttiva nifdu niftakru ftit għalfejn edem din hija biex twaqqaf milli jkun hemm ħasil tal-flus tagħmel ċertu obbligi fuq l-entitajiet privati jekk jaraw li hemm sogru mhux sogru ġenerali minn klient partikolari imma kas partikolari, transazzjoni partikolari, għandhom jirrapportaw dik transazzjoni partikolari lil um, Financial Intelligence Unit, bat għamil il um, kontrolli tagħha. Aħna f'din il-ħames direttiva minna rabta mal-Golden Visa. wedna jek imur xaħat il-bank jgħamil transazzjoni jiġi identifikat bħala personali li se tfittex viża jrid ikun hemm due diligence iktar għawija. Jekk ikun hemm xi ħaġa sospettuża dwar it transazzjoni din tiġi rapportata. Rachel qalet illi kultant dina tkun post faktu mill-viza tkun tiġana ta' iċ-ċittadinanza wkoll, mhux dejjem kultant l-investimenti jisiru sansitra qabel, ġifri f'dak il-każijiet dik l-informazzjoni tidħol qabel. Imma Rachel qalet ukoll illi Dawn l-entitajiet illi imexxu l-iskemi għandhom ikunu entiti marbuta wkoll. Ma nafx, ma nafx jina eżattament jekk permezz tal-analiżi tagħna dana jkunx xadatat sempliċement għaliex id-direttiva tal-ħasil tal-flus edha hemm għal transazzjoni speċifiċi u l-għek dina transazzjoni speċifika li permezz tagħha l-persuna qed tipprova ktir ċittadin hija suspettuża ma sibx dan huwa l-istrument adattat. F'ċertu każijiet dak li jkun ħajprova jagħmel ċertu investimenti permezz ta' flus leġittimi u f'dak il-każ ma jkunx hemm suspett għalhekk maħniex ċerti illi dan huwa l-istrument adattat il-Kummissarju Jorova qalet li hemm bżonn ċertu due diligence bla dubju ċertu każijiet dan jkun qisu l-istess bħal għandna fid-direttiva ta' ħassil tal-flus, ma fid-direttiva ta' ħassil ta' flus miex il-vettura adattata dan kollu. Aħna nitkellmu wkoll dwar banek, imma kif tafu id-direttiva ta' ħassil tal-flus ma tirtax biss il-banek jekk dak li kuni prova jixtri proprjetà l-aġenti huma obbligati wkoll illi jaraw jekk hemm xi ħaġa suspettuża fil-każ hemm rwol qawwi wkoll illi jingħata lil accountants lil avukati li jagħtu parir lin nies li qegħdin ifittxu eh, ċittadinanza huma obbligati wkoll mid-direttiva li jagħtu informazzjoni ġifiri għandek qafas pjuttost wiesa però għal transazzjonijiet speċifiċi m'għandniex inħaltuha però ma l-ideja li jara dana l-bnidem jisu xaħat li kun involut fi ħasil tal-flus u għallura man tuħx ċittadinanza. Le, mux dan it-tis għad-direttiva. Grazzi. Thank you. We, we have two requests for KHDI. KHDI. Naddi l-ewwel il-kelma l-Lana Gomez mistoqsija fil-qossor kemm infakkarkom konnessjoni waħda li ta' min jitiġi konsidrata. Missun Kerfil wanki mill kummissjoni. Issur għaxa maneġġad ċittadin Iran illi kien issit tal-Bank Pilatus f'Malta u arrestat għal-ħasil tal-flus bej il-Venezuela u l-Iran u ġi arrestat fil stat Uniti u seta' jġib licenzja biex jopera f'Malta fl-2014. Permess tal-passaport tiegħu ta' St. Kitts and Nevis u dana talu permezz ta' Henley and Partners St. Kitts and Nevis l-istess Henley and Partners li issa qegħdin imexxu il-programm ta' investituri f'Malta. U intom, il-rapport wettulna novembru ta' din is-sena meta taħsbu jiġi publikat. Aħna naqblu, jina naqbel perfettament ma' Evanġeli li il-Golden Visas u il-beħ tal-ċittadinanza għandha tkun imwafqa, talent, x'titrit X'ti trid tattira? Fil-Mediterran kemm qegħdin naħlu talent u ma jimportanix minnu għaliex dana ma jġibx flus, imma jekk jġib il-flus it-talent jintoġa bħala ċertu stati membri bħal Ċipru u Malta jagħtu pubbliċità l-lis li huma applikanti ċipru minn qabel u Malta flimkien ma' n-nis li jkunu ġew naturalizzati dawk in nis li kisbu iċ-ċittadinanza b'dan il-mod, imma pajjiżi oħra ma jippubblikawx u fosthom pajjiżi Portugal u jiena ċerta 100% li l-unika raġuni għafim ma jippubblikawx, laqas lili ma jtuni din daw l-ismijiet, għax jafu għax jafu illi ħansemmi ħafna peps, nis li huma suspettużi ferm jekk mhux kriminali. Thank you very much. Grazzi. Mm, bla dubju qabel l-aħħar ta' sena aħna nippruvaw naġdu kemm jista' jkun. Kapaċi kun Novembru, però bla dubju qabel l-aħħar ta' sena. Fuq dak li għandu x'jaqsam ma' talba biex namlu proibizjoni totali, irridu niftakru illi ċ-ċittadinanza hija il-kompetenza tal-Istat membru, allora rridu nanalizzaw eh, il-kompetenzi għanna il-kas Rotman Umbat għanna u koll sentenzi internazjonali li jitolbu li kunem rabta ġenwina, pero f'kull kas responsabilta hija fidejn l-Istat membru. Naqbel perfettament ma'kom illi it-trasparenza hija element importanti ħafna f'din il-ġestjoni, fil-ġestjoni ta' dawn l-iskemi. Grazie. Issa, Majte, Grazzi. Interessanti ferm, għadin nisimaw l-banki, banek privati fl-iktar persuni prestiġużi għadin eh, imorru minn taħt mid depoziti imma jinvestu fi proprjetajiet kbar dan huwa eh, possibilità ta' kif iddaħħal il-flus issa l-idea ta' nis-sinjuri u uh, xil-propieta taħħom, apparti da kollox, il-ħasil tal-flus u kollox, mandek il-Schengen nis illi daw il-pajizi qegħdin daħlu fil-pajizi taħna u koll. Dafni Karwana Galizja kienet investigat l-irregolaritajiet vizavi dak li qed jiġri jew kien qed jiġri f'Malta fil-beħ ta' dan it-tip ta' passaporti Maltin u batta irregolaritajiet un atlet. Meta aħna tkellimna ma' kummissjoni, kummissjoni għaltina li kunu ħajam dal istudju li semmew issa li għalunna li ħajħarġ qabel l-aħħar tas-sena fejn qed nassummu ħajkun hemm l-elementi ta' kriterji, il-kriterji illi ħajrakkomandaw l-istati bidwar dwar is-sikurità li verifikaw operazzjonijiet ta' eh, ħasil ta' flus, l-standards minimi ta' żmien li hemm bżonn għal verifiki bankarja u skambju ta' informazzjoni dak li qed tgħidulna llum din iddaħlu varjanti oħor il-programm tal-estensjoni tal-viża ġifieri issa f'daqqa waħda għadin ta' għadin nisimaw possibilta' addizjonali ta' kif in-nies jistgħu jidħlu u jivvjaġġaw liberament fl-Unjoni Ewropea u għalhekk dina il-vulnerabilità ta' sistema tagħna u ukoll tkun inkluża fl-istudju li qed tagħmel il-Kummissjoni. U il kustjoni il-kwistjoni ta' dħul tal-flus, eccetera, proprjetà mhux bil-forsi tkun marbuta ma' delinkwenza, ma' kriminalità, imma għall-inqas il-prassi illi Defni Karwana Galizja kienet edha tinvestiga f'Malta illi jidher illi kien hemm każijiet ta' ħasil ta' flus ta' kriminalità, eċċetra. Tistgħu tgħidulna xi ħaġa iżjed dwarhom dawn l-affarijiet. Komissjoni, grazzi. Jiena għamilt referenza għal studju Fact Finding intervenzjoni u f'dana analizzajna biss li stati membri u ma estendejnijomx l-analizi fuq għal pajizi oħrajn visa free, pero nafu illi hemm situazzjoni fejn pajizi ċittadini ta' pajizi terzi bl-eżenzjoni mill-viza jistaw jieġu jivjaġaw u bżon inkluduhom fil-rapporti. Grazie kien hemm l-aħħar talba għal catch tiegħi Werner Langen l-aħħar kellim. Grazzi. Aħna eh, ilna sentejn nitkellmu fuq dan is-suġġett. L-ewwel bil-kumitat ta' stħarriġ u mbagħad hawnhekk pratikament il-Kummissjoni suppost għamlet proposta biex il-pajizi membri jirrispettaw standards minimi għal biex jgħatu il-viza u ċittadinanza u barra minnek anki jisibu soluzzjonijiet ma' pajizi terzi. Kif għalet il-rappresentant tal-Kummissjoni u għacċar illi e, e, l-otja ta' ċittadinanza huwa responsabilità nazjonali. Allura għalek hemm bżonn li konna ftejim transnazzjonali Eh, biex naraw li mumma l-kondizzjonijiet li nistat jistatinata. U għawnek, no, eh, fil fat eh, għanna bżon ta' proposta minna tal-Kummissjoni. Għanna il-proposta ta' residenza minima jew massima test minimu ta' ċittadinanza jew nkella investiment fil pajis u dawn huma kollha affarijiet li għandhom jiġu kontrollati, verifikati b'mod uniformi u anki il-fat li kun hemm ta' pubbliċità aggressiva kif għal Prim Ministru ta' Malta f'Hong Kong Eh, eh, il-Komissjoni tista' tagħmel proposta raġunevoli mingħajr ma eh, tinvadi d-drittijiet tal-pajjiżi membri. L-aħjar ħaġa li jkollna regolament b'kodeċiżjoni bejn Parlament u Konsill u mhux abbażi tal-liġijiet fiskali għaliex hawnhekk wieħed għandu bżonn il-konsens mbagħad tal-pajjiż Fu l kwistjonijiet fiskali, per eżempju fil-Ġermanja Jekk wieħed ħares lejn il-liġi fiskali fil-Ġermanja u anki fl-Iżvizzera, e, e, hemm bżonn li wieħed ikun ikollu resident joqgħod f'pajjiż għal nof sena u ġurnata inkella il-tħul li wieħed ikun għamel fil-Iżvizzera allora jiġu intaxxati anki fil-Ġermanja. Dawn huma affarijiet importanti U għallora jena nistaqsi l-Kommissjoni u l-esperti jekk għandkomx idea fuq kif din il-kwistjoni tista' tiġi eh, solvuta. Għax eh, sarra tant il-ħin għaddej eh, jekk jekk jekk se nagħmlu wara ħafna snin m'hemmx la fejn għodu diskutu llum fuq għad il-ħaġa. Grazzi. Kif għadna fil-Kommissjoni, il-Kommissjoni ħattib prezenta rapport ta' gwida bħala rapport ta' ċittadinanza fl-2017. Perentkom tifmu illi il-Kummissjoni kollha kemm qiegħda taħdem fuq dan ir-rapport u jiena ma nistax ngħidilkom minn qabel x'inhu huwa riżultat. Imma bla dubju il-punti li tqajmu llum hawnhekk huma punti importanti ħafna illi irridu nikkonsidrawhom. Grazzi. Signor Owens. Jena xtaqt najt biss illi. Eja kwestjoni anki li trigwarda l-elezzjonijiet u issa sejrin l-elezzjonijiet Ewropej u naħseb illi anki il-membri tal-parlament jistaw jibdow jamlu dibattitu ma' ċittadini fit kostituenzi tagħhom fl-Ewropa kollha fuq dawn is-suġġetti u anki dan jista' jgħin Eh, se jkonna eh, kommissjoni ġdida sena diħla u importanti anki il-parlament ikun involut f'din id-diskussjoni u biex tinħoloq eh, din l-imbuttatura politika biex ikonu nistaw nbidlu ikun hemm bidla minn l-2014 fejn bdejna nitkellmu fuq din il-kwistjoni u bekk tkunu tistaw tamlu pressjoni u eh, bekk iridu nelbu l-problema eh, jekk din hiex kwestjoni tal-Unjoni Ewropea u le iridu eh, namlu pressjoni biex l-istituzzjonijiet u l-Istati membri jiġu jintaqgħu biex jagħmlu liġijiet li huma rilevanti. Grazzi. Grazzi minna mela nishtiq nirringrazzja lil kellima kollha, grazzi ħafna u għaċar li din il-kwistjoni hija importanti ħafna u minkejja kien hemm analiżi għandna iktar mistoqsijiet minn risposti imħabba il-natura transkonfinali. U aħna eh, inħarsu l-qoddim biex naraw se jkunu riżultati tal-Kummissjoni u l-Parlament u l-Kumitat se jsegwa attentament din il-kwistjoni u bekna l-ewwel parti tal-smieħ tagħna.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 Let us, let us start the second panel. Nibdew it-tieni panel fuq il Freeports, zonis ekonomiċi speċjali, riski u benefiċi għall-Unjoni Ewropea. Nixtieq nintroduċi u nilqa il-kellima ta' tieni panel. L-ewwel għandna l-istur Sergio Piazzardi, eh, kommissjoni Digi Devco. Nilqawk. Umbagħad wara għandna l-istur Charles Carr, li huwa espert fuq il- reati finanzjari. Nal-u, nil-awk, u sur Fabien Grasser, ġurnalista u editur ta' Le Quotidien, u issur sur Filip Kermod, direttur ta' Digi Taksud illi huma illi qiegħtaw biex jirrispondi għal mistoqsijiet bħal ma ġara fil-panel preċedenti. Mela, se naħdmu bl-istess mod, kif rajna flow il panel, it tlit kellima se jkollhom 10 minuti kull wieħed biex jagħmlu il-prezentazzjonijiet tagħhom u mbagħad nibdew diskussjoni. Mela nixtieq nitlob li sur Sergio Piazzardi għal biex jagħmel il-kumment ta' introduzzjoni tiegħu. Grazzi. Grazzi. L-għonet nishtiq nir-ringrazzja l komitat tal-opportunità li tawn li li prezentaw l-istudju minnaħat tal komissjoni Ewropea li finanzjat il komissjoni fl-imkien mal-grupp tal-istati ACP, il-gvern tal-Svizzera, l-Austria u Norveġa. Dan huwa studju li huwa parti minn program eh, Competitive Industries and Innovation Program. Program ta' innovazzjoni u ta' industrija kompetitivi. Xol analitiku fuq livell tal-pajis biex aħna nkunu nistaw nerġgħu nkatru l-industrializzazzjoni fil-pajizi eh, emerġenti u li qed jiżviluppaw. Attualment aħna ġbarna xi 36 pajjiż illi fuqhom hemm studi u sitt frontieri ta' arfin. Waħda hija zona ekonomika speċjali u revizjoni tal-impatt. Jiena nsejt najt u koll illi dan il-program u implementat minn Trust Fund tal-Bank Dinji. U dan l-istudju fuq zoni ekonomiċi speċjali u evalwazzjoni ta' il-ħidma li sa' niftaw naħar 20 sena fil-proġetti u programmi tal-Bank Dinji b'mod speċifiku fil-żoni ekonomiċi speċjali. Mela, l-ewwel nibdew b'definizzjoni. Meta nitkellmu fuq dawn il-żoni ekonomiċi speċjali aħna nagħmlu referenza u ninkludu żoni ta' proċessar e- ta' għall-esportazzjoni tradizzjonali u ibridi iġifiri anki għal suq domestiku u barrani, free port u anki zoni ta' intrapriza. Mux għed nitkelmu fuq il-kommerċ ħeles, mux fuq eh, maħnix għed nitkelmu fuq il-parki teknoloġiċi u xentifiċi. Biex natiwkom idea mm, fuq iċ-ċifri, nistaw naraw hawnhekk illi imħabba globalizzazzjoni tal-lum u anki wara l-irkupru tal-mark, ta' Deutschmark, Mark, aħna qed naraw fid-dinja tal-lum xi 3500 zon, zona ekonomika speċjali u aħna samnihom dawn fiktar minn 120 minn għalija 137 ta' pajjiżi bżoni ekonomiċi speċjali. Hemm żieda kbira wara l-globalizzazzjoni, dan huma r eh, riżultati li ħarġu mill-istudju. Mela l-qafas konċettwali, l-iskop tal-istudju tal-Bank Dinji huwa x'ħadem u xmaħadimx u x'iridu nikkonsidraw. Umbagħad qed naraw illi biex wieħed waqaf zona speċjali ekonomika, l-ewwel net irid joħroġ pakket ta' inċentivi. Inċentivi fiskali u non fiskali. Ifisser li min jinvesti b'xi mod irid ikun attratt. Umbat għandna eh, ħtiġijiet, ħtiġijiet ta' investiment, eh, ħtiġijiet ta' propieta, mbagħad nsibu nitħlu f'sitwazzjoni li rigwardaw il-governanza, ċoħe l-indipendenza tar-regolatur. xikultant ah, Xi kultant dawn jipreferu li regolatur ikun l-autorità indipendenti. Unbat, naturalment, anki il-dewmin tal-program. Kem se jdum il-program? Il-karatteristiċi għanna maturità, daqs, operazzjoni, lokazzjoni, fokus industriali infrastruttura u l-offerta ta' servizzi. Aħna meta nitkellmu fuq l-infrastruttura, irridu nitkellmu b'mod wiesa, mhux biss l-aċċess għal port, imma irridu nħarsu lejn l-enerġija, servizzi digitali, dan it-tip ta' infrastruttura fi sens liktar wiesa possibbli. Umbat għanna il-fatturi kontestuali illi huma marbutin mal-żona fejn il-żona speċjali ekonomika ġiet imwaqfa u batanna il-kwalità istituzzjonali, l-istat ta' dritt, l-aċċess kemm huwa l-bot minn suq, il-livell ta' dħul, il-kapital uman u d-densità tal-popolazzjoni. Issa l-pass li jmiss huwa li naraw li huma dawn l-elementi li huma strateġiċi, ċoħe meta ġiet waqfa il-żona speċjali ekonomika. Hawnhekk għandna mappa eh, ta' l-analiżi fuq 237 zona ekonomika speċjali f-17 il-pajjiż. Ħames pajjiżi se jiġu miżjuda f'din il-mappa fil-futur. L-onet, għanna strutturi pubbliċi, privati jew imħaltin. Umbat naraw mid-database rajna, illi mid-database rajna illi s-settur privat huwa komuni ħafna fil-Karibew u fil-Amerika Latina, waqt illi l-involviment pubbliku huwa iktar eh, użat fl-Azja u fl-Afrika subsaharjana. Sibna anki Eh, il-privati eh, ah, fil-Azja fil azja fil-Azja fil-xlok tal-Azja. Umbat rajna id-daqs fil-Amerika Latina fil-Karbina inqas u iktar gbar fil-xlok tal-Azja u u fil-Karibew ma eżar u mbagħad fl-Azja ta' ta' nofsinhar u ma eżar dan huwa dak li rajna mill-istudju li għamilna. U dan huwa importanti, ċoe l-eżenzjoni fiskali għal kumpaniji. U dana jaqbel ħafna mal-an mal an tal ħidma ta' kom hawnhekk. Nistgħu naraw li normalment hawnhekk għandna iktar minn 10 snin ta' informazzjoni, però qegħdin ners u lejn iktar ma ners u lejn l europa e, e, naraw li jemmin inqas minn 10 snin ta eżenzjoni fiskali u anki fċerti pajjiżi anki erba snin. Umbat naraw illi il-regolatur ta' zona kux autorità indipendenti mill gvern jew le. U naraw hawnhekk illi fl-Afrika per eżempju għanna situazzjoni mħalta waqt illi fl-Azja e, e, hemm iktar indipendenza. il-performance. E, huwa diffiċli ħafna. E, u li wieħed jagħmel analiżi tal-performance. Aħna hawnhekk qegħdin nħarsu lejn data empirika. Dana nsejħulu aħna night light. Nieħdu ritratti bil-lejl u naraw e, iż-żona e, ekonomika speċjali waqt il-lejl u naraw skont kemm hemm dawl mixowl kemm kemm hija l-attività. Xi ħut minnhom qegħdin jikbru, oħrajn qegħdin stabbli u oħrajn qegħdin jonqsu. U ma tanna situazzjoni fejn anki jekk hemm tkabbir f'dawn il-ħames snin bejn l-2007 u l-2012 ta' xi 10 u dana il, il, il, il Et naraw illi il-tkabbir medjan huwa ta' 2.5% biss u naraw li hemm devjazzjoni standard tal-21% illi dana ifisser illi hemm eh, distribuzzjoni kbira fil-performance u dana ma ifisser illi il-fatt li wieħed ikun f'żona ekonomika speċjali ma jfissirx li awtomatikament se jkollu suċċess. U hawnhekk naraw kif et e, kif hija distribuzzjoni fil- e, fl-Afrika subsaharjana naraw li hemm 80% li mxin tajb ħafna, però batanna l-20% stabli. U e, naraw li jem anki zon li qegħdin jonsu. U dana hawnhekk nistgħu naraw li xi ħaġa li tkun nistgħu narawha bħala importanti. X'inhuma l-elementi li għandhom impatt pożittiv dawk li għandhom impatt negativ jew li mandhom l-ebda korrelazzjoni attualment meta isir investiment fi zona. Bla dubju, l-eżenzjonijiet mit-taxxa tal-kumpaniji fi zoni eh, onja e għanda impatt. L-utilitajiet b'sussidju u jaħħaġa tajba, per eżempju l-enerġija b'sussidju. Sus Umbat għanna situazzjoni fejn il-investimenti minimi eh, jew l-one-stop shop mandomx impatt jew id-daqs anki tal-kumpanija. Umbat għanna żewġ punti illi fil-fatt huma kontra huma negativi. Waħda hija kemm ilhom joperaw il-kumpanija. Ġifiri, jekk aħna wasanna fit-tmim tal-periodu ta' investiment, dan jista' jkollu impatt negattiv fuq il-performance tal-zona ekonomika speċjali. U bat anki il-fokus fuq l-high-tech, peress li l-high-tech eh, jaġġel ħafna bħala ritmu, ħafna, spiss ħafna jista' jiġri illi illi wieħed jibqa' lura fil- teknoloġija. Umbat fatturi kontestuali. Għanna kemm huwa uh, eh, rib uh, eh, suq kbir, dana jilab għal favur, jekk hemm bażi industrijali pre-exiting, anki dan huwa tajjeb, u mbagħad punti li mhuwiex favur il-President eh, qed jistinnu jala, iva senala jgħid il-kellim, u mbagħad il-GDP reġjonali per capita u dan eh, peress li dinja zona onja mandomx interess li kollom zona ekonomika speċjali. Pratikament, il-rizultati, il l-investituri edin iħarsu lejn lokazzjoni li tqum ftit, il-fat eh, kem il-li huma qrib għal eh, gbar u importanti, iż-żona e, e, speċifika e li wieħed jagħmel upgrade tal-komponent teknoloġiku hija sta sfidi, u mbagħad is-sussidi ta' utilità u anki tax breaks ta' min wieħed jikkonsidera. Dana u mm, riżultat ta' studji preżentat fil-Bank Tini. Grazzi għajti President. Is-Sur Charles Carr. Hi, good afternoon. Thank you for inviting me. Uh, this is an important Mela dan ma' suġġett tant importanti. Kif kien is-suġġett qablu? Qed nitkellmu fuq il-benefiċċji u r-riski tal-Unjoni Ewropea li kollu Freeport u l-żoni kummerċa ħirsa kummerċjalment, ekonomikament fl-Ewropa. Ovvjament għandek il kussjoni ta' sekurta f'dawn il-postijiet, ma' partikolari il-Freeport fil-Lussemburgu. Kienu waħda f'Ġenevra, per eżempju. Kien hemm żoni ta' valuroli fejn kellek eh, prodotti ta' valuroli illi żammew. jgħin biex jipromovi investiment, il-kummerċ, il-taxxa, il-neħiex, il-xkeli li jem u l-barriri. U jneħi l-element ta' konfidenzjalità u kol. Miex dem ħagġa ħazina, ma' hemm ċertu riski hawnhekk fija di. Nixtieq nifokak kemm xejn fuq ir-riski x'ina minnem nġej, hemm niġej, jiena espert ta' kriminalità finanzjarja, jiena studijajta għala 25 sena sa fl-Ewropa madwar id-dinja wkoll u zoni ekonomiċi u l-free ports titti konkludi huma vulnerabbli meta jiġu għal ħasil tal-flus u kriminalità finanzjarja u fil-fatt qed ngħid dan għaliex imma ħafna informazzjoni li ma nafuħx dwar u dwar il-free ports u zoni ekonomiċi hemm ħafna kummerċ li kun għaddej bej partijiet bej il-sidjen fik mux kuħat jafbija, vrek xaħat jixi dar f'Berlin, inti tara dan l-skambju, skambju fuq il-rekord publiku xaħat xaħat xaħat bijaw. Li ma tarax fil-Freeport huwa informazzjoni privata l-autoritajiet taħt il-tiret roba direttiva tal-Unjoni għandhom aċċess għall-informazzjoni imma għandhom aċċess għalih bl-istess mod pereżempju li Global Witness jew Transparency International jkollu aċċess informazzjoni investigaw jew forsi forsi ġurnalista eh, kull sott investiga l-informazzjoni li m'għandhomx din tip ta' trasparenza fuq il-kummerċ li fil fatti għaddi fil-Freeport. Għandek il-barriri biex ehm, t-proteġi il- eh, minn ġinu diħel u ħireċ Eh, l-X-rays veru li jisiru fuq eh, il-beni, ġviri regoli mqedin, liġi mqedin, ma fi verità ta' marra effiċenti, ma nafux dik hija tweġiba, eh, kien hemm ħafna studji ma' żmien u mhux ħafna nis jafu it-tweġiba. Da mhuwiex bis-sintomu tal-Freeport imma sintomu tal-ħasil tal-flus innifsu. Għax il-ħasil tal-flus isu ilma, ilma nizem il montanja Bħet ma jistax waqfu u ifittex il-punt dajjef f'kull sistema. Jiġifieri kikollok Freeport iżom ekonomika, jew inkella istituzzjonijiet finanzjarji, jew inkella l-Golden Visa, dan huma kolli punti dajfa li ħajjiġu sfruttati. U hemm triljuni, triljuni skont l-IMF u World Bank u Finzen u Stati Uniti. E, hemm triljuni li qed jgħaddu mm, permezz dan il l-industri u ħadd ma jaf bihom u qed nisħaq fuq il-kelma industri u servizzi għaliex kulħadd jistudja sistema finanzjarja, mhux kullħat jistudja servizzi kummerċjali hemm kbir ta' flejjes li jkun għaddej mill-kummerċ. Freeport huwa għamul minn hekk kummerċ. ta' tħul li qed il-fu ta' barra minnaw. hawn. jek jekk inti għandek triljon li għaddej mis-sistema dinija u sistemi dinija. Mela, bazzikament, il-rizultat huwa li aħna qegħdin infallu, infallu globalment fil-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus. Aħna forsi qegħdin insibu nofs perċentwal ta' dak it-triljun u nipprosekretaw dak il-nofs eh, nofs perċentwal ta' dak it-triljun mhux qegħdin insolvu għadi. Kemm bħala kollettivament fl-Unjoni u kanki barra. Il-leġislazzjoni li jett niproponini u mwix li tweġibem. ħafna eh, liġijiet għandek id-direttiva fit imma miex, ja tajba, ma miex il-soluzjoni, nfurza sorru prosekuzzjoni jen problema. Mux għedin improsekutaw min u ħati ta' ħasil ta' flus, għat maħawa għafdin il-mewġa ta' eh, ta' ħasil ta' flus nizel mill-montanja allura li aħna nistgħu namlu huwa nistgħu namlu diverzjoni biex nfarfru f'pajjiż ieħor, nbatu f'pajjiż ieħor, u jum kalla naġixu bħala deterrent, jien qed nissuġġerixxi jiena nippruvaw li fil-liġi tagħna fil-versat tagħna tal-liġi naġixu bħala deterrent. Kriminal ħajaseba darbtejn kif ħajċaqlaq il-flejjes jekk jaf li hemm deterrenti kbar. Nipproponi wkoll li jmur lil lien minn sempliċiment li nattakkaw minn fej is-sors tal-rejati finanzjarji imma anki il-gatekeepers, il-banek, l-avokati, l-accountants. Jiena ngħid ħafna drabi l nifsi kif jista' jkollok għandek eh, kumpanija tal-accountants illi tazama tal-kontijiet illi dawn ehm, ma ħarbitilhom, ħarbilhom xi ħaġa bħal di, żbal daqshekk oħxon U l-istess għal istituzzjonijiet istituzzjonijiet fallew ħafna e, għalkemm e, ippruvaw, qed jippruvaw jagħmlu tajjeb għal dawn il-problemi, minn triljuni li huma dejjin bla ma qed jiġu investigati jiena wkoll rajt esempio fil-units finanzjarji f'pajjiżi differenti u lillin li għax e, jagħmlu fil-prattika hija varjabbli ħafna għandhom riżorsi kbar disponibbli għalihom il-banek ma mux izin jiproċessaw dawn il-transazzjonijiet bħal xaġa sospettuża. Allura jiena suġġerixxi li aħna nafsu fuq il-banek, imma mhux biss, imma anki il-gatekeepers infushom. L-leġiżazzjoni hija ħaġa, iżda jekk aħna ser nagħmlu differenza fil-ħajja tan ir-rigward, aħna rridu nagħtu nagħmlu deterrent aħjar. Allura nipproponi u nistgħu uħiġab ħafna mistoqsijiet wara kif tridu imma jenni nipproponi li aħna irridu nattu fondi aħjar għal FIUU madwar il-pajjiżi Malta, jew Latvja, jew ir Unit, ikunu fejn ikunu. Iva għandek trasferiment ta' data, Eh, ma eh, pala proċess imma hija sporadika ħafna ment ħafna interess politiku fl-qasta dejta li titgħadda. Allura dan kollu tiġi ċentralizzat b'tali mod li ma jiġix illum. Aħna rridu nġelu u nesponu persuni li qegħdin eh, jirrapportaw għal dawn l-FIUs mod iktar b'saħħtu. Jiena nipproponu li kuna maġġornament f'dan il-strateġija ehm, kontra kontra terrorizmu ta' finanzjament tat terrorizmu. Ġifiri, qed iħarsu lejn iżoluzzjonijiet, mhux qed inħarsu lejn il-servizzi u l-kummerċ mod koordinat għet nagħmlu qed niżbaljaw. Nipproponi wkoll l-IPA li qed jiġi eh, jiġi rapporta li fil-fatt qed suppost jagħmel tajjeb għal dawn nuqqasijiet, xorta mhuwiex ir-istituzzjonijiet tajba. Aħna rridu u iktar, rridu morru lil-lin mill-ġiet li għandna llum. Allura aħna irridu illi konna iktar infurzar madwar l-Unjoni biex niġġieldu dan it-tip ta' rejat kompless bħal dan. Grazzi. Thank you very much. And now Mr. Fabien Grassa. Onorevoli Grass. Grazzi ta' sew, grazzi ta' l-istedentuni għonek. Jena nishtiq nejt li Franċiż, mux mill-Lussemburgu, ma' Lussemburgu nafu sew in 25 sena u eh, nistudja fuq dawn is-suġġetti tan sensittivi. u fuq kollox il-ħasil tal-flus, per esempio, mill-entitajiet Afrikani anki u koll il-Lux Leaks, il-Panama Papers, mm, eh, għal dak li għal Freeport jiena għattajt jiena tkellimt ħafna u għamil ktibt ħafna artikli fuq dan il-sujġet jiena mish interessat, ma konċ interessat mill-bidu, jiex ħaġa li kienet ilha mekwestratura mill-2014. Jina ġejt eh, interrogat mill-Kommissjoni mhux biss fuq il-Freeport, imma kommissjoni dak iż kien kienu nagħmlu li mistoqsijiet ma lix tweġibiet, mhux li għandi wis iktar illum ikolli ngħid. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa sigrita ħafna mistura ħafna u issa iktar interessat x'qed jagħmlu partijiet interessati l-azzjonisti eh, fil-Freeport iktar faċli biex tara di. Eh, fil-bidu ta' sena kien hemm żjara naħa ta' deputati eh, mill-ex Komitat ta' Panama Pana li kellhom xi mistoqsijiet fuq il-diretturi tal-Freeport u kumpanija li qed tmexxi il-Freeport eh, Management eh, lokalment u eh, kien ħafna mistoqsijiet lil dawn il-mexxejja tal-Freeport it-weġibit eh, kienu piuttost eh, komdi, eh, kien ġeneralment kulħadd fil-Lussemburgu għalmenu għalli kulħadd xkorx legali. Jiġifieri li dawn kollha huma sempliċiment jippruvaw jaraw kemm jista' jkun mhux jitofu iż-dettall ehm, ġast sempliciment jgħiduna li skont il-karti, skont il-karta, xan fuq il-karta kollox legali. Eh, hija parti mill-ħolqa tal-katina loġistika li aħna ndaħlu fis-seħ biex ikon ekonomija li seraħ foqna ħafna fuq il fuq fuq għadi fuq dal-kommerċ għan ma jamlu l-kilolanda u Jiena għandi ċertu dubju mill tweġibit tagħhom li kollox mixi ħari wartu żgħar. Jiena ġejt kontattijat mid Total Freeport qalu li għattaffarijiet illi fil-fatt ma kinnux vera wara li verifikajni u bat kien hemm kontradizzjoni bejn il-Managing Board Executive Board tal-Freeport fejn qalulna aħna ma nafux qed jiġri f'dan l-ispazju u mbagħad fl-istess ħin jgħidulna iva u ma qed jikkontrollaw ġifieri ma suppost jafu ma kollox trasparenti u kollox jahdem sew. Jiġifieri hemm din il-kontradizzjoni eh, pjuttost eh, ira dejjem edem u dan il-lat mistu ta' kollox jiġifieri fil Post tal-Lussemburgu li huma partikolari ferm u eh, Għed mill mistoqsijiet eh, li kienet, dawn il-rejati diġa ehm, osservajnijom ma nafux, jieġa ħagġi l-autoritajiet ma tanċi jgħidu nabijom. Jiena li nistannejn u konna qed naħdmu fuq dan id dossier jiena inni naħdem fuq dan id dossier pjuttost sensittifu. Ja pjuttost sensitiva minħabba reazzjoni tal-azzjonisti u l-bord eżekuttiv tal-Freeport kien hemm ħafna teddit minn telefon li ġevejt mill-miktub u anki insulti offiżi eh, anki mitri tal-avukati eh, ma nafx maqlajċ. Affarijiet li jiena qatt ma rajt f'ħajti, fil-fatt malli tiftaħ tgħid nofsa kelma fuq il-Freeport ftaħt il-kaxxa ta' Pandora, ġifieri inti Eh, tajab li najduħ dan, eh, għalfejn da sek sensittivi. Naħseb li eh, ovvjament għandek għandek ħafna Russi li għamlu kommerċ, flus Russi u għandek ħafna telf li jista' seħ, li ħafna telf li qed jikber li jekk jinkixfu u jallura suscettibli ħafna għall ambjent tagħhom ħaġa li sanejt fuq il-liġi tal-Lussemburgu. Il-Freeport huwa wieħed mill-dak ir-rari naħseb l-unika l-Freeport illi qed jiffoka fuq id-direttiva diġà beda jdaħal id-direttiva ta' kontra tal-flus. Il-Lussemburgu hija eżemplari fil-dan il-qasam. Aħna qegħdin fuq din fil-ġida kontra ħasil tal-flus u frodi fiskali. Iżda eh, kif intqal ukoll mill-kollega minħabba daqs lussemburgu minħabba ta' numri ta' ċifri li qegħdin ngħidu e, tajb li kollok liġi tajbin imma ħed tapplikom jħad ġoħra meta tiġi biex timplementom. Aħna fl-2017 kienu ġew Lussemburgu l-Kummissjoni biex jikkontrollaw is-settur finanzjarju, jikkontroll settur finanzjarju tal-Unjoni biex jarraw illi jaraw li għalulhom illi perżempju mill-Freeport jaraw 20,000 fis-sena ma fil-verità naħseb il-verità hija ħaġa oħra kompletament. Ġifieri kif edna hemm liġi tajba qed veru, imma qed tiġi applikata ma nafux eh, fil-verità. Jiena nixtieq ngħid eh, li hemm ħafna li jaħsbu li huma speċjalisti fi finanzi u fit-taxxa. Jiena naħseb li x-xogħol li nagħmel jien ehm, mhuwiex idea li ju metajna nistħarreġ fuq e, storji stejjer ta' ħassil tal-flus. Jiena intuħ taħt il-kustjonijiet e, e, differenti ta' taxxa aħna fil-Lussemburgu għandek u kol minn jisra imma inti u kol tista b'xi mod e, tizgitxa minna di u miħat ma jtalek il-qorti fuqa di li hija problema li naraw fil-Freeport li e, inti diffiċli biex tikxef l-informazzjoni li trid. Grazzi. Thank you very much. Now we will open the discussion with the members. As always, uh, there will be... Pal dejjem ħajkun eh, talba l-mistoqsija minuta unbat eh, mistoqsija unbat minuta unbat il-taġiba. Nibdew mill rivri de Majer li PP. Grazzi tassew, grazzi nil-akawnek fil-Parlament Ewropew. Jien għandi mistoqsija fuq il-prezentazzjoni tas surkar Kar. Inti eh, Ewenet qed l-apprezzajt ħafna l-kommenti tiegħek fuq komplessità tal-mistoqsijiet tiegħek fuq il-ħassil tal-flus. Hija aħna smajna ħafna fit ħejja tar-rapport tagħna taqsira ta' ġarra u ma ġarax kien hemm titjib fil-leġiżlazzjoni fl-Ewropa, kien hemm il-kooperazzjoni internazzjonali, kien hemm skambju awtomatiku tal-sidin tal-accounts, um, aħna għanna u koll il-azzjonisti tal-kumpaniji li jridu nivestigawhom ukoll għax ma nfux qed jiġru. għax għalik xinu ma il-punti li huma dajfa għaliex ovvjament dan ħajkun sod daqs kemm sod l-iktar punt dajjef ħagġoħra li huwa marbut mal-puntijek il li ba bis probabli mhuwiex eh, l-aħjar post li jgħadir rwol importanti fil-ħasil tal-flus. Dana jiena jiena nemmen dan għax jiena kon naħdem fil-Bank Ċentrali u l-Banek Ċentrali fil-fatt. U ma ħafna valuti fi supervizjoni, u nifhem li supervizjoni hija prudenzjali u li l ħasil tal-flus hija ħaġa oħra. Imma ħana nħabtu ma' zoċ affarijiet l-ewwel neti investigazzjoni ta' inċidenti li tisir mill-faw. Mbagħad għandek xi ħadd illi jrid iħares li lejn il-kwalità tas-sistemi fih dan il-banek dwar il-konformità tal-proċedura mal-liġi u fert pal daw Firma ma nafx forsi fil-fema kom li ma l-aħjar li jista' jagħmel dan it-tip ta' xogħol. Grazzi tassew, is-sur Kar. Yes, huge strides. Iva, saru avvanzi kbar f'dawn l-oqsma kollha f'termini ta' trasparenza, speċjalment UBOs, dokumenti. U rida ma' dinja kollha biex inaħu l-shell kampi jirregolarizzar xel companies u biex ikun hemm iktar trasparenza fis sistemi finanzjarji u rapportaġġ Nasab li l-iktar qasam fejn wieħed jista' jinvesti issa propju fl-analiżi ta' din id-data. Hawnhekk qed niskemmu fuq data enormi ammont konċa ma għandna sistemi illi jistgħu jevalwaw din id-data b'mod effettiv ħafna ma hija biċċa xogħol li taħtieġ ħiliet partikolari u ħafna drabi l-awtoritajiet jew ma jkollhomx biżejjed nies, jew ma jkunux jafu minn fejn ħabdu jibdaw, jew mitnejn li huma. Pereżempju fir-Renju Unit għandek mijiet eluf ta' rapporti Ah, dwar transazzjoni t-suspettuzi fis-sena mhux bizzejt riżorsi biex tagħmel eżekul wieħed u il banek qed iħadmu moħħhom biex jafri għak jibgħatu rapport transazzjoni t-suspettuzi forsi wkoll jeħilsu ħila suma. Ġifieri hemm logħba għaddejja. Nasab li dak li kun jista' jinvesti fl-Ewropa biex fil-unitajiet finanzjari kun hemm iżjed ħiliet li dawn huma l-unitajiet li l-ewwel jitattaw dan il-kwistjonijiet naħseb tkun investiment tajjeb issa. Is-supervizjoni bla dubju meħtieġa li bej qed tiffoka fuq aspett wieħed mhux lejn negozju negozju il-valur tal-prodotti, eh, eh, investimenti f'ekwità, trasferimenti, loans minn hedge funds, kollezzjoni tal-arti, kollox dan ma jiġix irreġistrat. Leva, qed tagħmel wall importanti ħafna fis-supervizjoni. U inti nasab ħadd ma qed ħares. lejn l-istampa kollha biex jisib xini il-parti dajfa tal-każ. Għalhekk hemm bżonn ta' koordinazzjoni bejn l-entitajiet ta' biex ikun hemm azzjoni bħala unità koordinati. Insejt l-awtorità tal-Istati Uniti li ħsieb l-affarijiet ta' ħasil tal-flus imma tħares li l-istampa kollha kas kollu kemm hu nasab l-Ewropa tagħmel xi ħaġa simili. Grazzi ħafna. Għal kien fika ġejqa titkellem jiġifieri ta' malga dawn iż-żewġ funzjonijiet Waħda la supervizjoni u l-oħra forzar da xej differenti ma jdu jaħdmu jitfit. Jina investigatur, nasab li jdu investigaw iżjed investigaw iżjed id-data li nirċivu l-banek li jagħmlu biċċa xogħol aħjar il-partijiet ħilsa. U x'inhu, irrid ikun hemm data aqwa u mbagħad dik id-data twassal għal interrogazzjoni li twassal għal prosekuzzjoni aħjar. Grazzi. Sendi. Grazzi President, grazzi l-panel għal darbohra. Fuq iż-żoni e, ekonomiku speċjali naħseb diffiċli ġustifika li dan iwassal għal tkabbir ekonomiku ġenwin. Aħna fil kumitat kemm dawn kemm ta' qabel niftakru pereżempju l Mattija is-sitwazzjoni partikolari li kellhom il-Portugiżi. Ma nix qegħdin naraw tkabbir ekonomiku ġenwin avolja suppost kandu jkun għalhekk il-kunċett kollu kemm hu huwa suspettus u kwatanti. Għanna daw l-inċentivi fiskjali jistaw ikunu kollox inċentivi ta' taxxa korporattiva, inċentivi oħrajn, però fuq il-partijiet ħilsa l-ewwel nett. Hemm xi limitu ta' dak li jista' jagħmlu l-istati membri u mistoqsija forsi anke kummissjoni din. Kemm jistgħu joperaw daw il-partijiet ħilsa b'affarijiet differenti li għandhom, pereżempju pitturi metalli, debijiet, minn kollox f'daw il-partijiet ħilsa salek kif huma reġistrati, kif jistgħu jopperaw. Hemm xi limitu tal-bejħ u tax-xiri għaliex kif nafu din is-sistema parallela tista' tintuża għal attivitajiet ekonomiċi illeċli sur surkar inti għadd li m'għandniex biżejjed infurzar u laqas prosekuzzjoni. Imma naħseb d-datazzjoni tal-ħasil tal-flus allura għax inti semmejt il-numri u għalek. Kważi kważi dak li jkun jista' jasal il-flus bla ma jissogra xejn. Taħseb li għana bżon xie FBI għall-Europa fil-kas ta' reati finanzjarji għalix Affert li semmejt inti eh, u għalli jista' jkollok laqwa konformita fil-banek s-sot fuq l-abjad imma ma japplikawhomx fil-prattika ma jsalfu għal xejdan Għallek Għalhekk aħna ġu naċċertaw li partijiet jizhilsa l-istituzzjoni finanzjari jridu jsegwu il-liġi. Aħna Isna nipretendu illi illi dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji jkunu autoregolati. Imma jrid ikun hemm xi ħadd li forsi jmur jagħmel investigazzjonijiet eh, supervizjonijiet naf x'inhu ma limiti ovvjament imma jekk li tassew ukoll suq komuni hawnhekk suq uniku. Mhux problema li ma jkollokx kontrolli jekk il-leġiżlazzjoni li nfasslu hawnhekk ma jinforzawix u ma tiġix implementata. Kommissjoni kjoġbok. ħan prova inwiġa b'żewġ mistoqsijiet. Aħna fil-kodiċi ta' dwana għadin natu definizjoni ta' din iż-żona bħala żona ħilsa. U f'dik iż-żona ħilsa m'hemmx limitu ta' żmien ta' kemm jinżammu l-affarijiet, kien hemm riformulazzjoni totali tal-leġiżlazzjoni ta' dwani taħt il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni Ewropea u il-kunċett ta' żona ħilsa hija meqjusa bħala xi tip ta' ħażna. U l-idea hi li l-prodotti jidħlu fiż-żona ħilsa jistgħu jinżammu hemmhekk imma jekk jinħarġu daw jiġu trattati daqs li kieku qegħdin jiġu importati fl-Unjoni Ewropea. L-istess il-proċess standard huwa li l-VAT u dispożizzjonijiet tal-sisa huma wkoll bħal daw kanali, imma fil-VAT l-awtorizzazzjoni ta' żenzjoni fiż-żoni ħilsa fiż-żona ħilsa hija soġġetta għal awtorizzazzjoni minn kumitat tal-VAT. Nittamma li weġib tal-għal mistoqsija fuq l spazzjonijiet ta' kif numa l-affarijiet bħalissa u mill-perspettiva ta' kif narom jien l-affarijiet. Għandek żewġ ġoqsma partikolari li tista' tikkonsidra l ewwel għandek il-proċess ta' spazzjoni minn diġi budget li dana huwa marbut ma' riżorsi propri tradizzjonali u t-tieni huwa l-investigazzjonijiet li jagħmel Olaf għal frodijiet, każijiet ta' frodi partikolari. Imma, apparti minn hekk, jiena ma naf l ebda tip ta' seta formali li nistgħu nużaw aħna sabiex nivverifikaw u nikkontrollaw il-proċessi. Il-leġiżlazzjoni hija rispettata f'termini ta' dispożizzjonijiet li applikaw l-obbligu li wieħed jaċċerta illi iż-żona ħilsa tkun waħda magħluqa u li tkun ukoll soġġetta s-supervizjoni. Jiena naqbel perfettament l-effezzjoni hija l-bażi tal-kwalunkwe ġlida ta' reati ta' dan it-tip reati finanzjari. Illum il-ġurnata detezzjoni hija xaġa komplessa kif qed qabel ukoll għaliex teħtieġ analiżi. Fil-fond ta' tant informazzjoni li teżisti u diffiċli l u hija responsabilità tal-gatekeepers bħala l-ewwel art. Kif l-Estonja pereżempju u l-Latvja? Kif jemm raffejt l-Estonja għandek madwar 200 biljun dollaru ta' flejjes Russi Ukrajni Ukrajni li jgħaddu minn fera waħda ta' istituzzjoni ta' bank, kif jista' jkun is-sistema ma tindunax biedi, kif jista' jkun bank ċentrali ma jindunax din. U ovvjament ikun hemm imbagħad minn hemmhekk hemm ħafna red flags u ġifri kif id-detezzjoni hija l-bażi ta' kollox xaġa tinbidel l-status quo ma jistax jibqa' sejjer kif inhu sejjer. U jekk nagħtu priorità fuq il-riżorsi jaqwa, Naħseb illi il-riżultati li niksbu jkunu aħjar. Jose Manuel Fernandez mhux għanna s-sulang għan jogħġbok. Grazzi. Mela, Aħna mmorna bħala kumitat investigati fil-Lussemburgu, rajna l-eżempju taż-żona ħilsa tal-Lussemburgu, rajna li hija separata, sikura, u mhux possibbli li kulħadd jkollu aċċess għalija. Qed nitkellmu fuq rati pjuttost storja. Għal kiri tal spazju ispazju Anke fid-data dak għadu kif għal kollega mill-Kummissjoni rena li kien hemm autoritajiet kanali u Veru li di kwistjoni kollha tal-port hila sijas kont il-leġiżlazzjoni imma dan essenzjalment kollu kemmu meċi minn tlet uffiċjali kien hemm scanner enormi għallunna li dana jista' Eh, jiskenja pakketti kbar ta' ġiex metri b'ġiex metri ma' essenzjalment ħadd ma jaf eżattament qed jinħażen hemm ġew. Bħalma qabel kellek pereżempju bis-sejf tal-bank fejn dak li jkun eh, ikollu ċavetta ma ħadd ma jkun jaf x'fih. U aħna qalulna li minħabba li jkun hemm uffiċjali doganali hemmhekk hemm il-kontrolli imma hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar skala ħafna kbar minn dik ta' sejf fil-bank. U għalhekk forsi jrid l istituzzjoni fuq livell Ewropew li tkun responsabbli minn dan u mhux l-istati membri. Fil-Panama Papers tkellimna dwar 400 kas u tlieta u kien hemm biss każ wieħed minnhom fejn inħarġet sentenza. Jek din ħat tħalla fidej l-autoritet nazzjonali ħajkollok il-proċessi antiki li għadin jiġu trasferiti issa għa zoni ħilsa ma tistax tikritukom għax jista' jagħmluha għax suppost l-autorità dwana għadin jikkontrollaw kollox. Nasab li din il-proposta li għanna li kollok soluzzjoni Ewropea li tseħu li tagħmel monitorax ta' kollox hija waħda tajba u nixtieq nkun fl esperti xi jaħsbu jogħġbok. Rrid ngħid xi ħaġa fuq tad-dwana hemm xi kontrollaw mela l-antikitajiet, il armi is-sigari, il-kollezzjonijiet antiki, il-ġoj li eh, data ta' ta' kompja tal-IT. Eh, inti tistaqsi xin kompetenzi fil verita jekk xie kompetenzi tal-persuni dawn huma uffiċjali ma mhux eh, xie esperti fl-istorja tal-arti u hekk. Nix inżit xi ħaġa li forsi twieġeb għal il-sinjur. Iva, inti tista, tista tista' tbiħħu dal-beni, tal-assi, eh, prodott, tista' taħżnu għal ċertu ma ta' żmien, imbagħad tista' tbijaw lil atturi differenti. Inti eh, tista' jista' jibqa' iva taħt eh, post jibqa' kemm kemm iridu hemm ġifieri minn ma jsirilhom xejn. Għandek ħafna kompaniji li kontrollaw il-Freeport, U hija kwestjoni komplessa meta tkellem dwar data, ħafna drabi tispiċċa beluf u eluf ta' paċi ta' dokumenti biex tara jagħmel merxiex kif hux fatta u eh, ġiet ngħid huwa li Għandek il-Freeport, għandek il-Bord Eżekuttiv eh, li jagħmel regolarment żjarat internazzjonali, persuni li mur jarawhom biex jifaħrulhom, tabtulhom fuq darhom, jiva proset kollox sew, kollox mexi ħarrin u kollox trasparenti. Għandek l-Assoċjazzjoni ta' Dwana Imma u koll l-istess tweġiba jkollok id-delegazzjoni tal-dwana Franċiża ġiet eh, biex tfaħħar tal-Lussemburgu tal-sistema. Għatmal taqaw fil-verita templiċi fil-verita xistaw jikontrollaw jekk l-autoritajiet tal-Lussemburgu mux jitom dokumenti u kull ma qed jidilhom jiva kollox trasparenti. Naħseb illi Sur Doveri eh, ġi mistiden hawnhekk bħala d-dunk d dittur ta' Portrant illi wkoll huwa ilu hemmhekk jiġifieri erba' min-nies ħbib li ġew jaraw jifhem jiviva. Sarret eh, xi ħaġa eh, li normali li jajdu dawn il portfront li diva ħna għandna l-appoċċa għana Franċiża Eh, jim kontatti għal-Ministeru tal-Finanzi eh, fi Franza għax kol ġennata di. ħagġoħra persi sur l-angin għandu għawnek jena fl-iskambi li jina kelli rispegaw il l-agenti tal-komitat pana eh, u koll mm, raw li kollox koll mi ħarrir ma nafx min fil-komitat ta' kommar jara sur Gavez biex jidluwek imma kienem ħafna komunikazzjoni vera kwaħt jistidan il-kulħat jiġi, direttur tal-portfrom biex morru naraw eżattament kif eh, eh, jemlu restawr tal- tal-pitturi, eh, per eżempju, imma kol inna tlet snin kienem kontenzjoni fuq il-sujġett tal-beħ tal-pitturi li jista' jkosta l-400 mm, miljon ta' euri. Aħna, per eżempju, bi kienet kwestjoni ta' Picasso li kienet komplikata dak iż-żmien u kol eh, azzjonisti ħor periti illi jidher bosna drabi fid dokumenti u artikli u dokumenti fi Franza x'pala xi ħadd marbut eh, eh, ma' mal-negozju li għaddej, ma freeport imma jina kien hemm eh, ċertu ċirki ta' industri fl-2008 li dak kien involut fih ukoll periti u għaddu insab isem ismu f'artikli fi Franza li huma marbuti marbuta ma' ċertu pastijiet kif fuq il-ċertu um, eh, kustjoni tal-mumma l-mafja tal-futbol fard par daw. Okay, ja, yeah, äh, Nach dem Besuch gab es ein Press... Mela, u għala zjara kienem laqa mal-istampa dinja ħaġa organizzata mill-Port Hiles, pero jina ma kontx prezenti jemmek u ma nafx najdlek eżattament xint qalu jekk xaħat qalx li kollox sew, ma nistax nixat. Mikrofonu għal-kellim jekk jaġbu. Sir Krauser. Ted, donc ça n'a Kitibli, u eh, għamina u koll konferenza ta' stampa ħna kienem xaħat li għallinna illi kollox trasparenza, trasparenti tibza xej, kollox perfett, imma ma nafx xdiħel, għax dabandu xjaqsam maħna, aħna sempliċi minnħidu simpli spazju. Iċifir bazzikament kuħat għet ifarfar bej l-amministrazzjoni tal-Freepans dwar azzjonisti, kullħat ħadd ma jafx qed jiġri. Eh, fil-verità eh, l-azzjonisti ehm, għandhom xi xirin ta' kompani madwar id-dinji u bħala ġurnalisti naraw għad il-problema ta' proċessar ta' data ġifiri għandek uf ta' paġni muħad nifħad muqt jifhem xejn u hija problema, hija problema minħabba l-biċċa kbira tal dawn il-kumpanija, kwistjoni ta' ehm, fil mu huma sempliciment ta' emmek ta' parsi, letterbox companies. Grazzi. Thank you. Just to clarify. Grazzi. Kemm niċċara? Apparti dak li ntqal li ma kienx hemm xi missjoni uffiċjali ta' Panama Mek. Ifek iva, jogħġbok? Xtaqt niċċara ħaġa. għax jissu fil-qasam tal-izvillup ħakun għadin nappoġġaw xi zona speċjali ta' ekonomika ħilsa le assolutament għazna sajt jakux favori u kontra l-fattu illi dawn huma l-attivitajiet ta' studju ta' 20 sena li jistaw jgħinu biex il-qoddima, il-qoddim wieħed jara kif żona ekonomika ħilsa tista' taħdem. U dan nisib ta' studju ma kienx jeżisti qabel kien finanzjat mill-Bank Dinji mhux minna. It'tieni tieni punt. Ħaġa li xtaqt ngħid huwa illi aħna għandna nkunu wkoll prammatiċi minn aspett ġeografika, per eżempju, kontinent bħall afrika nitkellmu fuq it il-pole of growth, il-trasport, il-kulturi ta' trasport. Tamam u koll il-partijiet u z-zoni ekonomiċi speċjali ma sax ninjoraw dina il-realta Afrika tal-Etjopja nejdu aħna. Imma jekk xi mod jew ieħor Nappoġġaw ah, mbagħad hemm il-kwistjoni ta' governanza. U aħna nek fil-fatt qegħdin ngħidu wkoll dan huwa fost il-indikaturi ta' governanza dinjija. Aħna blabda mod maħna qegħdin ngħidu tkabbir jew governanza ġifieri żgur li le. L-SND jekk Grazzi ħafna, Signora Regner. Jina fost dawk illi kont fil-delegazzjoni tal-membri li marru zuru il-Port Hilles l-Lussemburgu ħassajtni jisni film ta' James Bond għax vera interessanti titħol imqar fil-posta ta' saw ħasra li ma' nix rappresentanti tal-Port Hilles hawnhekk illum. Manna xej laqqas mill-amministrazzjoni tal-Lussemburgu hawnhekk ħasra għax kien ikollna mistoqsijiet kieku wara żjara tagħna. Inkun tassew interessat li nkun naf Is-sit ta' dan il-Port Hill għandek essenzjalment situazzjoni opaka l-kollox ma taf xej xa jiġri. Għalek, xa jiġi maħżun emmek taf valura l-inqas għandhom daw l-affarijiet. U jekku ma taf valur daqsak għoljina għalfejn mu mux għadin f'mużew. Għalfejn għadin daw il-pitturi emmek moħbija, appunto xiddu jaħbu. irridu jaħbu dan il-ġit u ma nafx jekk il- ħames direttiva kontra ħassil tal-flus jiex bizzejet jekk ix kwestjoni ta' jizzejet ħaddiema jew xi ħaġa sostanzjali li trid tinbidel fil-leġiżlazzjoni sur l-engel semma l-intermedjarji. Kien hemm kumpaniji xel interessanti ħafna hemmhekk. U dan huma essenzjalment intermedjarji li bidlu li bnew il-kuntatt bejn il-beneficjarji ekonomiċi u l-awtoritajiet tat-taxxa. ħadd ma kien jaf jew ħadd ma ried jgħidilna eżattament xemm mhux m'hemmx f'dawna il-postijiet. U fil-verità, fil-mistoqsijiet kollha li għamilna ma wasalna mkien. Għalhekk l-intermedjari x'inhu ma responsabiltajiet legali naħseb hemm bżonn inkunu nafu ħafna żiet affarijiet dwarhom. Grazzi. Just pour conclure aussi. Biex nala, għax kienem xie mistoqsijiet bejn iż-żewġ deputati wara iż-żjara fuq il-Freeport ma kienx miftuħ, eh, kienu maluqin il-bibin, diffiċi ħafna biex titħol. Għalfej jissa nimstoqsija kienet għalfej nis jitfaw dawn il-post dawn affarijiet ta' apritarti jemmek għandhom xaħbu jista' jkun ma jista' jkun per eżempju forsi għedin ehm, hija kustjoni ta' s suq jistennew is-suq għax hija spekulattiva allura kust nis li jiġu u jqumu fil verita ta' kemm jiswew l-affarijiet jitfawhom fużew jew le. L-idea hija li eh, huwa suq spekulattiv kun xrawa ma kolom il-flus u huwa post perfett biex taħrab minn minn ċertu taxxa fiskali, taxxa fuqhom. Għal dak li huwa fuq eh, il-Port Fran. Jiena nkoll rajna wkoll fuq level ta' amministrazzjoni ta' taxxa. Ma ħafna drabi dana il-Freeport partikolari qed jaħrab minna. esempio, dak Spanjol jista' jitfa xi mistoqsijiet l-Lussemburgu jekk awtorità taxxa ta' Spanjol ta' Spanja fuq bihom il-Freeport ta' Lussemburgu ma naħsibx jiena rridu għalek naħmu fuq dak il level Thank you. Uh, anyone else? No, then uh we go to Alde. Mela, Aldes, grazzi ħafna. Il-fatt li għadin niskelmu dwar ir-reati finanzjarja nek biex ħaġa ġdida, ma meta smajt dwar l-ambitu dak li qed nitkellmu fuq ħasadni qed nitkellmu fuq triljuni. L Aħna nafu li il-partijiet ħilta qed jintużaw għal affarijiet dubjużi, għal attivitajiet dubjużi, u allura x'ġa x'sara pereżempju fil-każ tal-lob tal-azzard li wkoll ġili jintużaw għal finijiet kriminali għalfejn ma waffqu għamx daw għal Unjoni Ewropea. Għalfejn ma għabdux ngħidu daqshekk. U fil-kas per eżempju tal l-amministrazzjoni li ikunu ikunu miftemin jisom għadin iskelmu l-Istanburgu f'kas ta' amministratur, ex-amministratur u li dinaw xinu ma' sanzjonijiet u raġunijiet u koll għalfejn dawn is-sanzjonijiet. Charles Carr qal li għandna bżonn ta' Awtorità Ewropea aktar b'saħħitha li tkun responsabbli biex tiġġiela din it-tip ta' attività. Imma wkoll nafu kemm jieħu ħin biex tagħmel dan ix-xogħol kollu fl-Unjoni Ewropea. Speċjalment ma sa dal mandat li ħajn f'April tas-sena d dieħla mhux ħajkun possibbli namlu għadin. U allura rridu naraw jekk forsi tkunx idea tajba li jittrattaw għalli bijaj dil-ħaġa biex għall-inqas ikollna bidu fil-frattemp. U tilat net, kif dawn l-intajiet ta' intelligenza finanzjarja fl-Ewropa tant m'għandhomx nies jaħdmu magħhom laqas jista' jagħmlu x-xogħol li suppost qed jagħmlu, ma nistax inqas nagħmluha din nindirizzaw din biċċa tax-xogħol. Grazzi għaw xaħat li xtiq wieġeb surkar, ħan prova wieġeb xi minn dal-mistoqsijiet, nibda bitilat waħda. Leffa już, nafdaq xej fuqhom daw. U ma jiddependu fuq budgets reġjonali jew nazzjonali jintazlu minn kull pajjiż, in-nies ikollhom budget li natalhom il-gvernijiet rispettivi tagħhom ivarjaw jiġifieri kollox jiddependi mill-pajjiż insomma kemm huma effettivi. Għenħdu pajjiż żgħar binqas riżorsi dedikati u jaddu ħafna flus, misan semmi smijed, jista' jkun gżira jew pajjiż Baltiku. M'għandhomx biżej flus daw. U forsi wieħed jista' jsib mod kollettiv kif jista' jkun hemm fondi u nies professjonisti kif jistgħu jgħinu it-taħriġ tal-ħaddima f'daw iż-żon l-iktar sposti li bjeja ħaxa ġed tsir fis-sens li tittinbidel li tittibdel li sejtu skwa ma jistax ikollok l-Estonja, Latvija, Malta. U problema li jmiss ħin kollu għaddejjin għax ma qatt ma jsir xejn, ġifieri li bjeja jrid ikollu rwol ta' supervizjoni u x'inhu dak li għamel differenza. Hemm ħafna infrastruttura wkoll tiġà fil-post imma il-problema għadha mhix qed tiġi solvuta u jekk u possibbli naħseb li hemm bżonn aktar rekwiżit niktar nagħmlu pressjoni fuq il-gatekeepers issa jekk l-istituzzjonijiet bankarji, kumpaniji ta' accounting, etc. biex jirrapportaw fuq it-transazzjonijiet suspettużi. Umbat, is-suq tal-arti ħagġa li wkoll nafdaq xejn fuq għalina huwa suq perfett biex tmexxi u titrasferxi flus li nbidel dal-aħħar għal investiment fl-arti u f'dawn il-żoni ekonomiċi ħilsa u l-partijiet ħilsa. Iżommu għam daw il-pitturi u dil-arti għalli huwa post sikuru għadderess leġittimu potenzjalment imma u kollu post fejn l-affarijiet jistgħu jinbijaw u jinxtraw b'mod faċli b'valur li ħadd ma jafu, ħadd ma jifhem il jekk għandek monarita Lisa, għandek Picasso, kemm dika tiswa, ħadd ma jaf, beħ privat se jkun kollox, l-awtoritajiet għandhom biċċa xogħol diffiċli biex iżommu kont, għax jekk għandek xi ħadd minn Hong Kong li qed jixtri Picasso minn Angola u qed juża l-port ħieles biex jagħmel dan u din hija ħaġa li tassew wieħed irid jindirizza jekk hemm xi tip ta' spazzjonijiet fil-post jew inkella trasparenza fuq dan it-tip ta' negozju, grazzi. Well, then it bring J'aimerais juste ajouter quelque chose sur le oh, yeah. sur, sur le contrôle. Nixtieq insit xi ħaġa. Was servizz mhux finanzjarja x'wisni tal-loġistika, ġifieri e, dana jahrab kompletament mis sistema tradizjonali finanzi tal-fondi ta' investimenti għaw taħt dawk ir-regoli, nitkellem fuq loġistika legali, ġibi kontroll huwa diffiċli ħafna hawnhekk mhux bħal istrumenti ma għax strumenti oħrajn fiskali. E, jiena naħseb illi Jekk ħajkonna din ta' li t tista taħżen eh, minnjun f'opera arti, eh, parti minna t tista' per esempio tamen tagħmel Lussemburgu, parti l-oħra ohra tiġi f'Singapur. Eh, Grazie. Mela, senti. Grazie President, għandi żewġ mistoqsijiet jiena likom. fuq il-Freeport intom fil-investigazzjonijiet tiegħek sur gasser tista' tgħidilna jekk kienx hemm xi aġenzija pereżempju fil-Lussemburgu illi tħoħsib li ġib klijenti għal Freeport u għandha forsi sedi taħħa f'kapitali oħra eh, forsi għak Ewropej illi jfittxu klijenti għal Freeport hemm dit tip ta' organizzazzjoni. Mbagħad Turkar il-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus jinnasab il-banek fl-Ewropa bdew iħossuhom responsabbli ħafna issa saħħa problema għaliex daw l-aħħar ġranet rajna. Eh, inti skellim eżempju fuq l-effett diswasiv mela inti għandek ejja ngħidu l-ING li ġi eh, sanzjonat biljuni il fl-Estonja, fil-Danimarka u koll il-Bank ta' Andorra ta' Madrid dawna kollom jalqu. Saħan sitra, allura memx sistema forsi, memx fil-sistema bankarja biza diswasiva bizzejiet. U fil-kas tal uffiċċji eh, l-gbar tal-avukati mandux ikun hemm l-istess l-istess sistema din il-biża din il-biża li tidħol ukoll f'dawn l-uffiċċji f'dawn il-kumpaniji legali bħalma hemm fil-banek u xirrid ikun hemm biex dan ikun possibbli biex dan iseħħ. Dunk sur la question de Fuq il-mistaqsija tal-informazzjoni ta' front ta' ġifiri il-erba eh, kumpanija u man Lussemburgu. Eh, eh, li kompanija ta' ġestjoni li għandu rwol biex imur fittex il-klijenti. Mbagħad għandek is-suq ta' arti li aktar jew regolat jew diregolat. Mbagħad il eh, azzjonisti tal-portranson huwa dawk li għandhom relazzjoni eh, mal-opretarti li għandhom attività mal-galleristi Ewropej, eh, relazzjonijiet ma' għawek jaħdmu l-affarijiet, imma l-affarijiet li tal-Fripa tal-Lussemburgu mux jek jaħdmu aktar marbuti għal kwistjoni ta' Bulovlev u hija eh, kwistjoni ta' min per eżempju kien hemm xi tlita li kienu ta' nxaqsam bar restaurazzjoni tal-pitturi, tal-loġistika, fart bal daw e, ġifiri dini, e, il-loġistika. E, Jek diskreta, kollox mistur fil-verita. Bimxieħat maħaj reklama fuq television di. Um, in respect to your question of... Fuq il-mistoqsija fuq x'jista' jsir iktar E, għal-banek per eżempju biex e, biex iżidu l-biza, iva, il-kwestjonijiet it-tejbu ħafna. l-Istati Uniti u kol għedin jamlu sanzjonijiet kbar biljuni e, banek zar edin u fil-Latvija wara il-prosekuzzjonijiet kontra il-ħasil tal-flus, pero rridu nagħmlu iktar. Però ma nistawx per eżempju narrestaw il-kap tal-PWC jew ta' Ernst Young naħseb illi l-effett ikun għawi ħafna jew xi avukat jew xaħat ieħor forsi mhux bankier imma anki arrestom, it-tfaħom il-ħabs. Dinija risposta sempliċi, naħseb li kolla effett deterrenti kbir. Grazie. Għaw xi minuti għad dispożizzjoni għaw xaħat li xtiq jitkellem taħt il-kaċ di għaj forsi? Le, ma jidirx. Nitlob lil korrapporter kofod jew ekriċa ħagħu? Grazzi. U grazzi anki għal panel għal dawn ir-risposti ċari u sinċiri. Minix se nikkonkludi ħafna, però huwa ċara lija illi għandi ħafna ħidma sa ta' eh, follow-up x'namlu fuq kemm il-Golden Visas kif ukoll anki fuq il-Freeports huwa importanti ħafna irridu naprofundu u għacċar li għandkom li għan għaw sistema parallel ta' free ports post sigur eh, biex weħet ipoġġi l-oġġetti ta' valur eh, u hemmhekk jistgħu jibqgħu għal dejjem imma jistgħu anki jimbijaw mingħajr ma jkun hemm l-ebda kontroll ta' x'qed jiġri. Allora pratikament hija possibilità li wieħed jagħmel kummerċ illegali hawnhekk. U għatirid nifhem jekk hemm xi benefiċċju għal ekonomija reali. Fil-fatt ma naħsibx li hemm valur fl-ekonomija reali. Allura il-wieħed ikun jaf il-limiti u kif x'inhuma l-kompetenzi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea aħna f'dan il-Kumitat u jiena bħala rapporter rridu nħarsu lejn dawn il-problemi u hemm bżonn illi intejbu il-detection, il-supervizjoni, il-prosekuzzjoni u anki għanna bżonn ta' regoli ċari fuq livell tal-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni naturalment, dan huwa eh, sa fejn naslu bil-kompetenzi li għanna. U fuq l-Unjoni bankarja għandu jkollna kooperazzjoni sinċera u biex niġildu kontra l-finanza illegali u dinija ħaġa li għadna ma minnix, u anki biex ġifiri naqdu trattat. <clears throat> anki minnar ma nikonsideraw il-direttiva kontra l-ħasil ta' flus. Nix ringrazzja però il-panel tal-li tefaw dawl fuq ħafna kwestjonijiet un nista' niżgurum neħan ħansin komplu nistudjaw dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Iva, bekk nistgħu nagħlqu tajjeb il-panel, nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha, grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet tagħkom illi huma uh, apprezzati ħafna nitlob eh, il-membri jekk għandhom xaffariet oħra fuq any other business. U le, mera allura il-laqa li jmiss tal-kumitat se tkun fit-il-ħamis 18 ta' Ottubru fis-satejn fil format ta' workshop. Grazzi u illa mm, sospiża. Grazzi.